So, good afternoon everybody. With some minutes War nafsnar ta' bil kulħadd sendin ftit minuti tard ta' ngħidu bida nidu għal-laqgħa tagħna nduru l-aġenda tagħna. L-ewwel nett nix ngħidilkom illi fiddaw ta' talba mil grupp tal-SND Iċċer id-deċida illi nivvotaw għada fil-bidu tal-sessjoni tal-votazzjonijiet fil 119 għal-punt daċqa, id-deċiżjoni tal-koordinaturi biex ma nibatux itra l-kwitat raffajt legali fid dawta azzjoni possibli għal falliment li wieħed jadġixxi u dim li siġej għadek kien ixaqsam reċiproċità tal Għafna Aħna naħseb il-kol ta' fuq biex qed nitkellmu. U jekk ma ħanamlu bidli tal-aġenda dan ħiġi adottata hekk kif ġi modifikat. fuq il-profil lingwistiku, ħudu not tal-fatt li sfortunatament il-interpretazzjoni fil-Kroat u l-Irlandis ma sta jkun disponibbli tul il-laqatana. Il-rakkomandazzjonijiet skont regola 205 hawnhekk deċiżjoni li ma nbadux ittra lill-Kumitat tal-Affarijiet Legali biħsieb ta' nuqqas ta' azzjoni bħala segwitu rezoluzzjoni tal-Parlament eh, Ewropew ta' 2 ta' Marzu u dim il-Qorti Ġustizja Ewropea dwar l-obbligu tal kummissjoni fil-qasam ta' reċiproċità ta' viża. Kif konna diġa spiegajna ta' pull numru wieħed fid-dawl tal-talba tal-SND, iċ-ċer ser jivvota għada fuq din id-deċiżjoni. Diġa għettu kollu u pala deċiżjoni tal-maġġoranza tal-koordinaturi kienet li ma nebatux l-istra. Issa nivvotaw flibe u għat kif diġà semmejna il-vot se jseħ għada fetax nofs. Qabel il-vot fuq l-ewra dak. Fl-ewra dak u koll ħajkun vota għada e, u jkun tajjeb li kieku il-komitat libe ikun il-vota bisħieħ li kaħna aħna nappoġġaw il-koordinaturi komandazzjonijiet oħra palma kien hemm fil-regolament tal-koordinaturi eh, jinnotaw illi għadak li 11 ta' Mejju l-2017 il-nomina tar-rapporters is-Sur Moares ġi nominat bħala rapporter fil-kapacità istituzzjonali ta' ċer fir-rapport tal-memorandum ta' ftehim bejn il-Aġenziji tal-Parlament għawla tal-ġestjoni operativa tas sistema ta' skala kbir fu skala kbira tal-IT fil-qasam ta' sikurta, ġustizzja u l-Eurojust. Il-Komitat jippoġġa din ir-rekomendazzjoni. Biex nsemmuha għada voti ħajkunu elettroniċi ġifiri nittama li entom eh, tkunu għaw u ħajkolkom il-karta ta' votazzjoni ta'kom elettronika. Għalla da' allura namlu għek u l-minuti ma' provati. Nandu għal n numru tal-agenda tagħna fuq il-grupp tal-esperti fuq interoperabilità. Commissario Junior Julian King ser jippreżenta l-aħħar rapport fuq il-grupp tal-esperti eh, fuq il-rizultati li ħarġu mit-grupp tal-esperti fuq interoperabilità ħajkollu nofsija massima. Imbagħad wara ser nitlob l Every Kirkop, anzi is-Sur Kirkop bħala koordinatur tal-terrorizmu u anki Michael O'Flaherty eh, mill-Aġenzija Trid Fundamentali kif kol is-Sur Giovanni Buttarella il-Supervisor Protezzjoni ta' Data biex jitkellmu fuq l-annessi li hemm ir-report. Mbagħad il-koordinaturi jew membri oħra tal-komitati ikunu jistgħu jirreġixxu jekk iridu Mela, Honorable Junior il-Komissarju skużawni Junior King um, għal massimu ta' 30 minuta. Ċer membri onorevoli, grazzi ta' sew nittama illi nistan eh, nisbġa qabel il-ħina l-Katalija. Nasib li hemm ħaġa waħda li kol naqblu fuqu illi hija li l-sim ta' informazzjoni b'mod effettiv huwa essenzjali bħala għodda li jgħin xonna biex najgu terrorizmu. U biex nejnu l-istati membri eh, jerbu il-taddidu tal-lum tal-qsim ta' informazzjoni għandha tkun kompluta, preċiża u affidabli. Mxorti ħazina kif aħna rajna fid-dawn minna u l-attakki eh, tal-waħx dawn il-saħar sentejn u nofs hemm xi x'imdaqiet nuqqasijiet fil-mod kif is-semi tagħna ta' formazzjoni huma mibnija u l-mod kif jaħdmu. Kif qed nifhmu ħarhom ċertu limiti fil-mod kif dawn is-sistemi jipprovdu informazzjoni u appoġġ għal min qiegħed fuq quddiem. Jekk mhux pereżempju pulizija ta' infużat tal-liġi, assista tal-frontieri, min kun min eh, jaħdem dan il-qasam. Għadam il-ġufijiet huma li ħafna drabi dan is-sistemi ma jistawx jikomunikaw jgħasmu informazzjoni bejn u oħra. U allura rridu ntejbu l-interoperabilità ta' sistemi illi jisa il-proprietos kelma skabruża u goffa u teknika iżda hija ta' importanza li ma bħala għal dik li hija il-ġrida kontra terrorizmu il-kriminalità u anki biex natu appoġġ il dawk li aħna nobtu fuq, li fuq quddiem fiġlida. Jiena sew grad għall eh, interess tagħkom f'dan is-suġġett aħna kena okkażjoni li niddiskutu fil-qosor f'Jannar u kif Marzu. Eh, xi minnkom kol mod bilaterali u issa għandna kellhom. Nilqa' dan il-naqdan il-ben u anki nil-qada nimplementa nizzi kompli diskutu fi xhur ġimgħat li ġejn ta' 16 ta' Mejju. Faħar rapport ta' progress fuq il-sigurtà tal-Unjoni, il-Kommissjoni għamlet ehm, tkemmet fuq l-approċċ tagħha fuq kana nimxu interoperabilità. Dan l-approċ huwa sejjes fuq il-sejbid tal-grupp ta' esperti ehm, li ġie publikat fi ta' Mejju. L-approċ u proposta tagħna hija dik li aħna ħalaqna fuq illum. Is qabel ma niġu għal dan nixtieq ngħidilkom mullu lura kemm xejn biex nfakkar xi ehm, sfant u kontest ta' dan kollu. Is-strateġija tal-Kommissjoni fuq sistemi ta' informazzjoni u sikurtà u frontieri u x-xogħol tal-grupp tal-esperti mhix xi ħaġa illi aħna badna u vittajnija dawn l-aħħar xhur jew ġimgħa. Ehm, kien fid-dal fil-fatt tal-attakki tal-Brussell tal-Marzu 2016 illi l-Kommissjoni ta' tħarsa sew lejn sistemi ta' informazzjoni ta' ħata sekurtà u frontieri mod kif jaħdmu u dak iż-żmien identifikat għad ta' noqsijiet. L-ewwel net użu ħażin jew mhux biżejjed ta' sistemi li jeżistu fis-Stati Membri. Tinet ċertu funzjonalitajiet li huma neqsin fis-sistemi eżistenti, pereżempju, ma kienx hemm użu biżjed ta' data biometrika. Tiret net il-distak informazzjoni li waslu għal stampa mhux kompluta għal uffiċjal li jaħdem fuq il-post. Raba ħaġa il-struttura frammentata ta' ġestjoni ta' data fejn tinżamm u tinħażan sistemi differenti Eh, li wassal għal blind spots. U biex indirizzaw dawn il-kwistjonijiet proponejna azzjoni fit tlet tosma u dawn kellimna dwarhom fil-komunikazzjoni ta' April 2016 fuq il-sistemi ta' informazzjoni li huma iktar b'saħħithom u minnija ċara li kajta ta' trittijiet tal-bniedem jigwida x-xogħol tagħna ta' il-qasam f'kull ħin u kull moment. L-ewwel qabel kollox, sħaqna fuq l-importanza li massamizzaw il-benefiċi ta' sistemi ta' informazzjoni li jeżistu. Jena naħdmu sfiq ma' l-istati membri biex nipromovu użu aħjar ta' dawn is-sistemi eżistenti. U jena kontent nirrapporta li qed naraw ħir ta' titjib għamek per eżempju l-użu tal-SIS iktar li jisabis b'saħħtu tagħna dan bdiet xi qasma f'40% fil-2016 fejn għandek funzjonalità li huma naqsin qegħdin nippruvaw ntajbuhom, pereżempju qegħdin nippruvaw nistabbilixxu sistema ta' identifikazzjoni awtomatika tal-marki ta' żwaba biex l-awtoritajiet ikonu jistgħu jiverifikaw l-individwi kontra l-informazzjoni li hemm fis-sis tal-marki ta' żwaba tagħhom U aħna prezentajna wkoll proposti leġislattivi biex nkun nistgħu nsaħħu sistemi eżistenti hekk kif aħna għamilna għall ażil u database ta' migrazzjoni regolari l dak u anki il-reformazzjoni tar rekords kriminali ECRIS. U fejn bas fejn kien importanti li nimlew il-vojt ta' informazzjoni proponejna sistemi ġodda kif taf inti sewċer e, sistema ta' tħul u ħruġ biex inġestu il-frontieri u anki l-informazzjoni ta' vjaġġar din is-sistema ta' informazzjoni biex nġbu informazzjoni avanzata ta' dawk illi qegħdin jivvjaġġaw minn viża lill-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar, is-strateġija ta' ta' April 2016 Eh, saħaq fuq il-ħtieġa illi ntejbu l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni u ppreżentawna bazz sensiela ta' alternattivi biex inkunu nistgħu niksbu dan illi ser nurra niġilura leh eh, minn hawn ftit ieħor. Iżda ma qbadniex u wasalna l-konklużjonijiet eh, kif ġibu laħaq Minħabba l-sfidi kollha li huma miġbura ma' l-interoperabilità inkluż il-problema ta' ġittijiet fundamentali, aħna xtaqna nieħdu l-ħin meħtieġ biex niflu kollox mod komprensiv u sew. Dan kien l-għana u tal-grupp tal-livelloli li twaqqaf biex innevalwaw il neġestita il-fattibilità u proporzjonalità tal-alternativi differenti biex ninksbu interoperabilità. Ix-xogħol tal-grupp kif nittama li l-kol taqblu miħi fuq eh, u kull minn kien volut mi fil-panel fil-grupp kien proċess trasparenzi tajjeb inklusiv u inklusiv għalli xaħna daħanna u koll persi mill-istati membri eh, ta' pajzi soċjeti ma' Schengen, aġenziji kumu ma' l-fra u il-koordinatur tal kontra terrorizmu Ewropew anki il-supervisor tal-ħarsin tal-data il-li Eh, tendew bħala osservatur u il-rapporti kollha kienu ippubblikati u biex intejbu trasparenza l netlab il-grupp jippreżenta s-sejbiet interim diġà minn Diċembru li aħna kellna ċans imbagħad niddiskutu hawnhekk illum fin-nar. Il-riżultat ta' dan ix-xogħol ta' dan il-grupp huwa fil-femma tiegħi serju u impressjonanti. Nixtieq ningrazzja l-kull min kontribwixxa, inkluż il-panelisti tiegħi, bib tiegħi. Il-Komissjoni kif aħna semmejna f'Mejju ridet illi aħna um, nirrapportaw l-importanza tal-bewiment tal-grupp. Għadak li għan interoperabilità għadna li għan neċessarju illi kun u jkun fattibli teknikament biex jikanna soluzzjonijiet fi tlet toqsma. l għan net għal dak li huwa portal ta' tfittxija, aħna nseħħu ngħidula Um, single Search Interface. E, ġifiri, eh, ma rridniex però nħabdu għab interface li ħorru ġifiri għanija Single Search Port, Single Search Port. U kanna wkoll Common Identity Repository, il-grupp konkluda li fi prinċipju dawn is-soluzzjonijiet kienu ħajkunu stabiliti u jista' jkunu stabiliti b'konformità ma' tiġijiet tal-ħarsin tad-data. Kien hemm ukoll alternattiva oħra li konna nasaqna fi strategija tal-2016 li namlu interkanazzjoni bejn is-sistemi biex l-informazzjoni li tiġi reġistrata f'sistema waħda tista' tiġi konsultata awtomatikament minn sistema oħra. Hawnhekk il-grupp ta' livell li konkluda li dan għandu jitqis biss għabbażi ta' każ f'każ. Mbagħad il-grupp ħares lejn kussjoni taħrajn għajn ma kiena forsi fuq lakuni f'informazzjoni, fis sistema ta' informazzjoni u t-partit ta' informazzjoni. E, u jiena kontenti li nitkellem fuq dan ma separat, imma il-xogħol ewlieni tal-grupp kienet jifoka fuq l-interoperabilità. Ma sanxin xinu l proċess ġdid tal-Kommissjoni għal-ħarsin tad-data s-sekurta u l eri. biex ikompletni fuq xogħol tal-grupp. Aħna nissuġġerixxu illi il-, il Sistir informazzjoni kollha tal-sikurtà u l-ġestjoni tal-frontieri għandhom isiru interoperabili. Li jfisser illi l-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen u sistema ta' viza l-Eurodac il-sistema tiġi proposta ta' tħul uħruġ, il-etjas tiġi propost u anki il- sistema ta' formazzjoni u kondotti għal pajizi terzi. L-ewwel xi din ngħidu per esempio, għandek il-European Search Port li ħatejn il-uffiċjali l polizija illi kollom għacċess għal sefs ħafna minn dawn il sistemi ta' informazzjoni fl-istess waqt biex ikollhom riżultati f'daqqa waħda f'ħin wieħed fuq screen wieħed biex bekk jistgħu jżaw dawn is-sistemi mod aħjar mod iktar produttiv, mod iktar faqtu. Qed il-Shared Biometric Matching Service, ġifiri dejt tal-marki ta' zwaba li hemm fis sistemi kollha li kif semmejt li tagħmilha possibbli wieħed jagħmel tfittxija biometrika fis-sistemi kollha f'tfittxija waħda. Tilet il-Common Identity Repository ta' din id-data ewlenija ta' dawn is-sistemi kollha li jfisser l-isem, il-ġrat ta' twelid jew s sess ta' kull min fis-sistemi li ħajjitħażen biss darba. Il-Shared Biometric Magic Servants u il-Common Identity Repository se jaċċertaw li persuni jistgħu biss jiġu reġistrati taħt eh, dan l-sistemi biex jivitaw situazzjoni fejn l-istess persuna jirreġistrata f'databases differenti, f'files differenti li xorti ħazina rajna ah, f'ċirtu attakki riċenti. Kifet, Is-soluzzjonijiet kienu bħala propożizzjoni bażika wkoll parti mill-alternattivi li kellna fis-strateġija tal-appril l 2016 Allura grazzi għal grupp tal-esperti ġew eh, raffinati u issa nafu illi huma fattibbli. U li dan jista' jseħħ konformità ma' drittijiet fundamentali. U dan jippermettina li aħna nipproponu din il-bidla il-mod kif aħna inġestu d-data fil-frontieri biex nejnu il minijat qiegħed fuq quddiem fiġlieda biex jindirizza dawn it-teddid. Importanti li nirnotaw dak li mux qed proposta għonek. Għonek mux t-kelmu li ġidin ħalqu xie għan armi fejn kollox huwa interconness. Eh, fl-approċċ li ġie propost kull sistema għazzom il-Specific Purpose Limitation Rules, regoli l aċċess u anki regoli l-azzam data U l-approċ mhix se twassal għal interkonnettività tal-sistemi kollha ħajasmu biss informazzjoni fuq identità u l-anija u l-marki ta' biex naċċertaw illi individwu ma jistax jiġi reġistrat taħt iktar minn identità waħda. Għandar boħra unek mux t-kelmi dwar illi konna dejta ġdida, imma dwar illi konna mod intelligenti u mirat biex nużaw informazzjoni esistenti fis-sistemi taħna għalla ħjar mod. Għandek li għal-qatak l-qassam il-ġdid, għal għadak li huwa teknoloġija u nkella sigurtà tal-IT Ehm, u importanti li naċċertaw informazzjoni tkun disponibbli b'waqt li li aħna nimitaw il-proċessar ta' data il dak li huwa neċessarju proporzjonat. U dan skont il-personalizations eżistenti. Jiġifieri interoperabilità mhuwiex dwar illi niminaw il-ħarsin tad data, anzi jiena nixtieq nisħaq illi x-xogħol li tisir fuq l-interoperabilità huwa Naqax fil-rispett sħiħ ħatrittijiet tal bnida il-ħarsin tad-data u liġi ħarsin tad-data ċerta li il data personali ma tiġix ta' mod kontra l-liġi, però id-detajiet mu mhumiex koperti minn din il-liġi ħarsin tad-data. għalma t-totana hija ħarsin tal data huwa bil-tfassil tiegħu u kif mod automatiku. Sistemi tagħna jistgħu biss ikunu sajbin daqs id-data li titpoġġa fihom, allura qed intejbu fuq jippruvaw l-kwalità tad-data u l-interoperabilità taħdem biss jekk l il membri jagħtu data kompluta u preċiża. U għadha stant ħana soktaw f'xogħolna fuq il-kwalità tad-data kif aħna u wkoll fil-bidu ta' din is-sena il-sistemi l-ġodda li julisa jitfollu l-importanti biex naraw li għanna data ta' kwalità u l-iktar li l minek l-Aġenzija hija u ser tkun attur kruċjali għax-xogħol lejn l-interoperabilità. Issa, fuq il-xogħol li tisir lejn l-interoperabilità issa x'jiġri. X'proċessi qegħdin nipproponu għall ġejjeni. Mela, hemm ħafna hemm ħafna punti importanti li huma wieħed huwa li nipproponu magħkom nalqu l fals kollha miftuħin fuq sistemi ta' informazzjoni li bħalissa huma taħt diskussjoni. It-tieni net il-proposti leġislativi ġodda biex jinsaħħu li juliza u nkunu nistgħu nsaħħu wkoll il-proposti ta' Ekris. Tibet net. Iktar analiżi teknika. U mod iktar importanti raba ħaġa diskussjoni konġunta bejn it-tlet istituzzjonijiet fuq kif għandhom meċċu l-tim. Irridu nkomplu intensifikaw ix-xogħol tagħna magħkom f'din is-sala dan il konsil biex nkun u il-fajl skola li għanna fuq s semi informazzjoni jekk jista' jkun sa tmiem din is-sena. Dawn huma wkoll prioritajiet leġislattivi taħt id-dikjazzjoni konġunta ta' tal-Presidenti tliet istituzzjonijiet dawn Għal daqstant, eh, skont dik dikjerazzjoni għandhom jiġu adattat għabel ġimta din is-sena kinista. Kif Kif qed diġà meta diskutina l-interoperabilità f'Marzu, ix-xogħol fuq interoperabilità m'għandhomx jidhom x-xogħol li fuq imejda ġan kollha indirizzaw punti ta' informazzjoni u lakuni ta' informazzjoni li huma kollha importanti. U għandna bżonn dawn is-sistemi ta' informazzjoni mod rispettiv ta' dak li aħna niddeċidu flimkien fuq dak li nagħmlu issa fuq l-interoperabilità. Imbagħad legali ta' sistemi kollha ta' informazzjoni għandhom jiġu stabilizzati u li naqblu fuqhom. U hekk biss li aħna nistgħu nimplementaw l approċċi ġdid qed jiġi propost mod li ħajkun faċli tiġġestih u l-istant rridu niftemu fuq il-proposti illi bħalissa u ma qed jiġu diskussi. It-tieni aspett tal-idea tagħna kif għandna mexxi u ma proposti leġislattivi illi aħna ħan nippreżentaw ix xar eh, li ġej u ħan nippruvaw insaħħu l-mandat ta' sabiex l-Aġenzija tkun tista' taqdi l-wol kruċjali fix-xogħol ta' interoperabilità proposta wkoll tħares lejn ir ruol importanti l-Aġenzija biex tara li jkun hemm dejta ta' kwalità għolja mod parallel aħna wkoll ħan nippreżentaw proposta addizzjonali fuq ECRES li ħejqis id-diskussjonijiet li aħna kellna llum hawnhekk ma fil-Parlament u kif il-Kunsill fuq il-proposta tal-2016 u l-għan huwa li aħna nistabilixxu sistema ċentralizzata biex identifikaw il-ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu inataw sentenza mill-qorti. Mbagħad li ħan ħanamlu analiżi iktar teknika il-grupp tal livelloli tal-esperti qal li huwa fattibbli li qed jistabilixxi soluzzjonijiet li kif iddiskutejt għal interoperabilità. Iżda identifikaw ukoll qasma għal iktar xogħol li tisib u id-dettalji ta' dawn is-soluzzjonijiet u talbu għal iktar analiżi. Aħna nagħmlu din l-analiżi flimkien ma' Liju Lisa, flimkien ma' studji tekniċi oħrajn. Għannu kompi norbot fuq il-European Data Protection Supervisor anki il-fra. E kif qed isir dan ix-xogħol u qed jitmexxel quddiem ovvjament ħankomplu naġġornawkom regolari fil-Kunsill fuq il-progress li sar fuq din analiżi teknika. Naħar l-ura l-aħħar punt u iktar punt importanti. Nistidnu lilkom hawnhekk fin is-sala u anke l-Kunsill biex eh, ikonna diskussjoni konġunt konġunta fuq interoperabilità u fuq l-idea li aħna qed nisqu. ċertu ma taħna konna diġà tajna bidu din id-diskussjoni fil-kuntest li aħna kien dawn l-aħħar xhur u anke flus illum. Il-Ministri se jindirizzaw dawn il-proposti fuq l-interoperabilità fil eh, kunsill ta' JHA li jmiss f'Ġunju U bazi dawn id-diskussjoni taħna nissuġġerixxu, ovvjament skont il-femit tagħkom, illi konna livell tri tripartit ġunju din is-sena. Aħna ġifieri mhux nippruvaw naslu għal xi konklużjoni kif ġibu l laħaq. Irridu illi konna diskussjoni xirqa fuq dawn il-kwistjonijiet tant importanti. Hemm bosta aspetti li hemm x'asmu l-interoperabilità illi jeħtieġu u jisħoq ilhom din it-tip ta' diskussjoni. Aħna dejjem aħna għedna aħna illi minn l-strategija tal-2016 illi sejbiet tal-grupp tal-esperti tal-livello li jkunu tosis għal diskussjoni ta' kif għana meċu l-qoddim u għal koll leġislaturi biex jaraw huma bażi tal-proposti li aħna naħorġu bihom biex jaraw kif ħammex l-qoddim fil-prattika fuq dawn il-kusenjiet ta' interoperabilità. Isqarrijiet li jkunu ħarġu mill koordinatur tal-kontra terrorizmu, eh, Ġir per eżempju ħdejja, il-fra u anki il-ħarsin ta' il-supervisor tal-ħarsin ta' dejta li ħanismaw minn għandhom jħom ftitiħor jisqu fuq il-fġit mill-punti li ħna irridu nindirizzaw fil diskussjoni tagħna u dan jinkludi il-ħtiġijiet operattivi għal sikurtà tal-frontieri, il-kwestjonijiet ta' proporzjonalità kif ħanna naċċertaw li jkun hemm konformità ma' dawn id-drittijiet u aħna rridu naraw ukoll kwalità tad-dejta u sikurtà ta' informazzjoni. Meta nħarsen dawn il-kwestjonijiet lan u għanir u ftehim komuni ta' kif aħna nmexxu quddiem fuq interoperabilità jekk ikun possibbli l-iktar l-iktar sa tmiem din is-sena vantaġġ ta' dawn il-bidliet kif ukoll dawn l-iskambji ta' informazzjoni u anke il-bidliet qed isiru fuq il leġislattiv u għal daqsan aħna nippruvaw naħorġu proposta leġislattiva fuq interoperabilità biex nistabilixxu il-soluzzjonijiet eh, identifikati. Il-leġislazzjoni ta' din il-proposta se tinkludi konsultazzjoni pubblika u anke evalwazzjoni ta' impatt, inkluż fuq il-mġritti fundamentali. Biex nagħlaq Jena tassew kontent illi issa l din pozizjoni illi nidu pass lejn nissan il-proċess lejn illi n-tama konklużjoni fuq interoperabilità ta' s ta' informazzjoni hija ta' frontieri. Jiena nistidem milkom il-koll biex tinvolvu eh, ruħu magħna diskussjoni konġunta fuq dawn kwistjonijiet. Abbażi tal-idejat u proposti illi ġew diskussi llum u illi tres u t-nizlu fil-rapporti. Jena nħoss illi għanna opportunità unika li ma bħala biex namlu digestjoni ta' data fl-Unjoni Ewropea iktar effettiva u iktar effiċenti biex ikunu konformi ma' drittijiet fundamentali dan jippermettilna illi naħraw illi dawk li jaħdmu fuq il fuq qudiem għal dak li għu forzar tal-liġi tal-, -liġi, tal assessa tal-frontieri, uffiċjali ta' migranti qed kull kuljum għas-sikurtà tagħna għandhom l-informazzjoni meħtieġa dispozizjoni tagħhom mod waqtu. U dan jisaħħaħ il sikurta u l-ħarsin ta' dawn il-frontieri għal ġid ċittadini kollha tagħna. U nħoss allura hija xi ħaġa ta' mjamena grazzi. Thank you, Grazzi, Komissarju King. U maħna, nista' ngħid li ma kellekx bżonn propju 30 minuta U dana eh, ħaġa tajba nistaw nisimaw minn kellim oħrajn. Però kienet ħaġa tajba illi nisimaw id-detalji ta' kollha fuq l-interoperabilità x'inhu għalan tal-proġett li huma databases li se jkunu affettwati bil-interoperabilità u ma' anki l-isfidi fuq l acċess il-kwalità, u s-sikurezza eh, eh, ta' dejta li huwa importanti ħafna meta niġu għall-interoperabilità. Ma mela, nista' nagħti il-mikrofonu l-ewwel net lil ġil de Karkov għal xi 15 minuta. Grazzi. E, nsellem il-kulħadd. Jiena nibda billi nifraħ lill-Kummissjoni kif għal kummissarju nista' nikkonferma jien eh, illi il-proċess kien ġenwinament inklużiv. U minn jaqra rapport tekniku jista' jara kemm huwa interessanti. Huwa anki eżempju ta' involviment tal-Kumitat Libe. Kif għadna il-Kumitat ġi mistieden biex ikun hemm bħala osservatur u jieħu sem anki fid-diskussjoni. U jitkom bħala Kumitat Libe għandkom ruol importanti kif għal kummissarju l ewwel net fid-diskussjoni kunġunta mbagħad wara anki fid-diskussjoni ta' leġislazzjoni se jkun hemm biex nimplementaw ir-riżultati. Kif għal kummissarju għanna aħna niżviluppaw sħubija vera u jena nilqa eh, diskussjoni li turi interess kbir minna ħatakom. Probabilment jena naħseb illi għaxxur li ġejjin hija waħda mill-iktar elementi importanti jekk mhux l-iktar waħda importanti tas-sikurtà tal-Unjoni. Hija kwistjoni illi biha l-Unjoni Ewropea tagħmel differenza u għandna bżonn ta' bidla tal-modell fuq kif aħna nitrattaw sistemi ta' informazzjoni. E, l-approċ fil-grupp, stati membri l-Aġenzija, anki jien, e, qed jitbiddel, però mhijiex ħaġa faċli għaliex aħna għanna passat u irridu anki naħsbu b'mod ġdid biex nsibu bilanċ tajjeb bejn is-sikurtà u l-libertà u l-protezzjoni tad-dejta. Rridu nsibu modi ġodda biex nirrispettaw il-ħtiġijiet tal-protezzjoni eh, tad-dejta. Kif għal kummissarju il-Kunsill eh, il-kwalità tad-data hija importanti ħafna. Uh, il kursil se adotta il-konklużjonijiet f'Ġunju u bdejna niddiskutu anki fil-Kumitat. Taraw fl-annes numru, 5 l-idejat li jien inkludejt huma kommenti personali e, ma jien appoġġa bisħieħ il-riżultati tal-rapport. Mux ta' nidħol fid-dettali u mux ta' nitkellem għal 15 minuta. Nishtiq infakkarkom għaliex din l-interoperabilità hija importanti ħafna bejn u differenti. Għaliex għaliex sissa f'dawn l-aħħar 10 snin, 15 sena aħna konna limitati bit-trattati differenti, trattat ta' Amsterdam, migrazzjoni, ġestjoni tal-frontiera u fil-ewwel pilastru u fit tiret pilastru żammejna s-sikurtà enfurzar, kooperazzjoni, ġustizja. U f'dawn is-snin kollha eh, wasal għal ħolqien ta' databases differenti, aġenziji, mekanizmi differenti, banijiet differenti. U kultant kien ikun hemm anki diviżjonijiet artifiċjali f'ċerti stati membri fil-frontiera mhux qed jitratta biss il-flussu tal-migrazzjoni, imma qed jitratta anki s-sikurtà. Allora mm, irridu nifmu illi mm, peress li għanna din is-sistema sedimentata fis snin aħna m'għandux ikollna blind spots, aħna irrid ikonna appoġġ ukoll koll naħa ta' ċittadini biex inkunu nista' nilqaw da kollha li għandhom bżonn ta' protezzjoni bħal eh, dawk li jfittxu l-azil. U rridu anki noħolqu il-possibilità biex nżommu il-ħolqin il-ċaqli ħieles fi zona Schengen. U hekk ma jkunniex flessibilità se nitilfu eh, iż-żewġ problemi. Il-Kummissarju tkellem fuq il-tlet proposti. Aħna għandna kollha it-tlet proposti L-ewwel waħda hija ovvju, hija user friendly. Tistgħu titkellem ma' gwardja tal-frontiera fl esbos huwa importanti eh, illi wieħed jista' illi wieħed ikollu ċans jiftaħ database wara l-oħra. Eh, ħafna stati membri qegħdin jagħmluh dan eh, li jiftħu databases differenti. U għadu maġiex deċis fil-rapport, pero nishtiq nżidu anki sistema ta' flagging eh, bħal manna fis sistema Schengen, eh, ġifiri hit no hit biex ma jkunx hemm kweri separata fis sistemi differenti biex wieħed ikun jaf jekk ċerta informazzjoni hiex jew left database. U u dina fil-fat ma tatikx aċċess għad-data, et tajdlek biss jekk id-data teżist jeżistix, Umbat wieħed irid isegwi il-regoli biex jaċċedi. Umbat anki l-Europol u l-Interpol. Uridu ninkludu dan għaliex l-Interpol hija l-uniku strument li għandna komuni mal-pajjiżi mal kollha fil-Mediterran. Entkom tafu li hemm regola fuq l-Europol tal-Kunsill huwa diffiċli li konna ftehim operativ biex ikunem skambju tal-data personali mal borokju ma' Turkija, eh, l-lum għat mannix eh, eh, skambju ta' operativ, operativ ma' Turkija. U dan huwa importanti ħafna, però mhuwiex possibbli għax huma ma għax huma ma jirrispettawx il-ħtiġijiet tal-data protection. Allora, l-Interpol fil-fatt huwa l-uniku strument li għandna biex nkunu nistgħu nużaw bejnietna kummenti eh, eh, ulteriori. Eh, limitazzjoni tal-ani, tal-iskop. U importanti illi l-purpose limitation hija deċiża bil-leġizlazzjoni, miex regola illi tiġi mill-liġi tal-privatezza. Imma la darba il-leġizlazzjoni tkun għalet xinuwa il-purpose, allora rridu nużaw għal dak l-iskop u fejn insibu bżon biex namlu definizjoni ta' skopiet addizjonali irridu namluħ memxej fil-leġiet tal-privatezja li iżomna. Per eżempju, jina naħseb li tkun ħaġa tiegħha tajba illi jekk inħarsu lejn ir-regolament l-euro dak illi illi namlu eh, illi nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' żewġ affarijiet flimkien. Eh, Umbat il-kunċett liħor, li huwa interessanti ħafna, jiena però inħoss illi aħna ma eżawrinix il-potenzjal tal-privacy by design. Aħna nistgħu nsibu bilanċ mod differenti bejn il-privatezza u il-sekurita' jekk aħna nużaw il-privacy by design għal massimo. Per eżempju, l-encryption omomorfika ti zgurana illi aħna għanna d-data, pero irridu niproteġu għad-data fuq l-aċess. Umbat id-data biometrika ħaġa urġenti li nibdew aħna nimlew id-databases bil data biometrika, ma mux biss ġifiri bil-marki ta' swapa, ma anki bil-ritratt tal-witch. U rridu anki neħu l-kaskeli kena fil-sistema attuali illi fil-fat mumiex user friendly u bil-konsekwenza illi l-Aġenzija ta' inforzar ta' liġi laqas biss ħarsu le l-euro dakax hija komplikata wisq u dina ma kienieċ propju eh, l-intenzjoni. U law enforcement access irridu aħna namlu revizjoni u namlu aktar sempliċi u anke hawnhekk il-kaskade eh, hija importanti rridu niżviluppaw eh, mod li kunem hemm search biometrika speċifika u ma rridux nillimitaw l-informazzjoni disponibli. U nixtieq nżid ukoll biex niżgura illi ninvolvu l-Aġenzija fil-proċess irridu nitolbuhom jagħtuna business case għal biex wieħed jista' juża il-database differenti blont liktar effettiv. Għandhom jitkelmu fil dibattit għandhom ikunu possibli jgħajdu l-opinjoni tagħhom u anki Frontex u u l-Europol għandhom jgħajtu dan il-business case. Il-blueprint huwa e, il-proposta iġast illi attualment e, ġiet aċċettata mill-bidunet fejn l-aġenziji specialment Frontex u Europol għandhom rol importanti ħafna u fl-istess ħin għanna u koll sikurezza u border management anke għall-immigrazzjoni għawi ħafna. Dan huwa dak li xtaqt najt, dak li dak li jina inkludejt fl-annes numru 5, Emma, għaxina nemmen kifat fil-bidu li dan għal iktar fa' għed mil faz li iktar importanti. Grazie. Grazie ħafna. Grazie. Jena diġa għed naħseb li nista namel mistoqsija, ma sta namel aktar tard. Jena minni zgur illi zgura li l-eżistenza ta' trattat u l-pilastri differenti hija l-uniku raġuni illi għalija għanna aġenziji separati. Aħna fl-istati membri differenti għanna autoritajiet u istituzzjonijiet illi għandhom jew is-sikurtà jew il-migrazzjoni jew l-azil u fi prinċipju naħseb illi hemm raġuni li konna database waħda. Imma imma Eh, hemm ħafna raġunijiet li għalija ikun hemm rabta bejn waħda jew l-oħra minn databases. Issa nagħti il-mikrofonu lil Michael Flaherty, nixtieq ngħid li Michael se jkollu jitlaq kmini, imma il-kollega M. Charles Nigel u għaw u għanna eh, problemi tista t-rispondi mi. Michael, grazzi President, membri onorevoli. L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali hija kuntenta li mistidna mistiedna titkellem f'dan il-grupp tal livell U aħna san nippubblikaw l-opinjoni tagħna fuq id-drittijiet fundamentali u l-interoperabilità fil-ġimgħat li ġejjin. L-interoperabilità imsaħħa ta' sistemi twassal opportunitajiet u anki riski. U jekk ti permettu l-ewwel se nitkellem fuq il-vantaġġi potenzjali qabel ma nitkellem mbagħad fuq l-isfidi Umbat nikkonkludi fuq xi rakkomandazzjonijiet fuq kif nistgħu aħna nevitaw il-ksur ta' drittijiet fundamentali. Mela, l-aspetti pożittivi, l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni toffri opportunitajiet ġodda biex tagħti protezzjoni iktar qawwija u fwaqta għal dawk li jidħlu fl-Unjoni Ewropea, pereżempju l-minuri. L-interoperabilità tista' tappoġġa il-tfittxija eh, tal-tfal Mm, l-intilfu. Anki l acċess faċli għaddejta minnaħa ta' fuq fu il-ċittadini ta' pajzi terzi, eh, tista anki tuqqaf eh, itnaqqas eh, il-riski ta' sikurta. Illi dana jisir accessibli nistaw nejnu li dawn in-nies jistaw jiprovaw l-identità tagħhom speċjalment ma m'għandhomx dokumenti ta' vjaġġar u anki e, tista tejn biex tistabilixxi l-identità ta' persuna. U jekk e, hemm l-informazzjoni fuq l-istatus ta' wieħed li qed ifittex l-ażil, e, allora il-riskju ta', ta detenzjoni jew żbalji nistgħu naqsuhom. Hemm ħafna drittijiet fil-drittijiet fundamentali huma relevanti Eh, per eżempju riservatezza u l-protezzjoni ta' data personali, e sistemi interoperabli fil-frontieri eh, u sikurtà għajmu anki riski oħrajn, per eżempju eh, id li kunem amministrazzjoni tajba, li kunem rimedju effettiv E, e il-proibizjoni ta' tortura, il-libertà e u sikurtà tal-persuna, l-integrità tal-persuna. Il-fat li il-data tkun iktar disponibli jista' jkollha eh, implikazzjoniet pozittivi u negativi f'osma per eżempju l-azil, id drittijiet ta' tfal u l-igwaljanza u d il-liġi. Issa, l eccezzjoni tal-proibizjoni ta', ta tortura, ħafna, ftit minn dawn id-drittijiet u assoluti, assoluti. Però meta n-waslu għal limitazzjonijiet ta' drittimiet fondamentali, allora irridu nuru illi hemm skop leġittimi. Eh, irrid ikun hemm eh, għanijiet ta' interess ġenerali rikonoxxuti minn unjoni Ewropea u anki drittijiet ta' oħrajn u trid rigwarda anki l-essenza ta' dritt u dawn il-limitazzjonijiet dejjem iridu jirrispettaw il-prinċipi ta' legalità neċessità u proporzjonalità. Meta nqisu dawn il prinċipi bażiċi u meta nużaw sistemi interoperabilità l farej tħoss li hemm seba uh, li għandhom bżonn ta' iktar attenzjoni. L-ewwel net, il databases interoperabli jistgħu jkunu attraenti għal dawk li jixtiequ jaċċedu għal data personali b'mod illegali, per eżempju organ kriminalità organizzata, anke hackers eh, jishti u jwaqfu l-opponenti politiċi Il-tini punt, mħabba fil-fat li l-interoperabilità se jkun interfaz li ta' ċedi d-data. iżrit eh, anki eh, il-possibilitajiet li tiġi maqsuma ma' pajjiżi terzi, per eżempju, dawk li projbixxu eh, il-sim ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi fost dawk li applikaw għal protezzjoni internazzjonali mhux dejjem jiġu applikati. Dan jwasal għal riskju li l-individwi jew anki l-familji jistgħu ikunu Eh, suġġetti għal ritaljazzjoni. U tiret punt, l-interoperabilità jista toħlo anki l-possibilità illi eh, tisenjala preżenzi ta', ta individwu f'sistemi oħrajn illi l-uffiċjal mandux eh, mandux legali u l-uffiċjal ma jkollux id-detalji tal-entri Però il fatto li teżisti eh, din l-informazzjoni, per eżempju fuq il-sistema ta' rekords kriminali, fuq deċiżjonijiet li tieħdu fuq dak l-individu, u raba punt. Meta dawn is-sistemi jisiru interoperabli, il-kwalità eh, ta' data hija importanti ħafna, b'mod partikolari imħabba il- eh, imħabba il-data biometrika u anki imħabba l-komplessità teknika huwa eh, diffiċli ħafna li tagħmel provinzjoni eh, tal-iżbalji. Il-tħul ta' data eh, iżbaljata tista' twassal mbagħad ta' trasferiment ta' informazzjoni mhux preċiża minn sistema l-oħra. L-Aġenzija tagħna reċentement għamlet stħarriġ bħala parti tal- proġett fuq l-użu tal-data biometrika fil-qasam tal-frontieri. Fil Aħna staqsejna staff il-konsulati e e, e, kif huma jaraw e huma jarawx li hemm dejta mhux korretta u ħaf u nofs minn dawn il-personal rapportaw li kien hemm fil-fatt dawn l-iżbalji. U bat id-dritti ta' tfal. Per eżempju, l iżvilupp fiziku jista' jwaqqa inaqqas l-affidabilità tad-data biometrika fi żmien. L-informazzjoni fuq il-records kriminali jista' jkollu anki impatt sproporzjonat fuq it-tfal. Per eżempju, meta meta nirrigwardaw il-ksur eh, ta' immigrazzjoni. U sitt punt l-interoperabilità jista' jkollha implikazzjonijiet gravi ta' dritti tal-bnidmin għal migranti illegali peress li sistemi kombinati jkunu iktar faċli e, li nidentifikawhom dawn il-vjaġġaturi jistgħu jevitaw sitwazzjonijiet fejn jibżaw u bekk e, ifisser illi ma jkollhomx aċċess għal risorsi importanti bħal kura medika l-NGOs li għatu l-parir e, legali fuq iskejjel u fuq il- fuq saħħa U mbagħad hemm il-riskju ta' profiling diskriminatorju. Data tista' tiġi użata għal evalwazzjoni ta' riskju u profiling. Risk assessment mhuwiex ksur ta' drittijiet tal-bniedem, però l-profiling iva. Il-fatt li dan jiġri jiżid, jiżdied jekk il sistemi jkunu interoperabli. Għaliex ħafna kategoriji jirrivelaw eh, eh, informazzjoni sensitiva fuq ir-razza, etniċità, saħħa, eh, orientazzjoni sessuali, religjon, u dawn jistgħu jiġu jistaw jkun hemm aċċess għalihom simultaneament. Membri onorevoli, fl-FRA ħafna aħna nużaw ħafna fil-ħin tagħna biex niġildu kontra l-ksur. Però parti importanti tal- tal-ħidma tal tagħna ja kif nistgħu nevitaw dan il-ksur. U f'dan l-ispiritu jiena nixtieq nerġa' ngħidilkom xa nitkellem fuq tliet kwistjonijiet importanti li diġà semmejt eh, il-protezzjoni tad-dejta it-tfal u l-azil. L-ewwel il-protezzjoni tad-dejta. Huwa essenzjali illi kwalunkwe sistema interoperabli tiġi eh, infasla biex ma taffettwax bot negativ il-prinċipi importanti tal-protezzjoni tad dejta u dan inkludi il-rispett għal purpose limitation ta' kull eh, sistema IT individuali. Il- il-salvaguardi u l-periodu ta', protezzjoni. U laqqas għanda twassal għal rakolta u għal proċessar ta' iktar data mill-li hemm bżonn. Il-kunċett ta' protezzjoni ta' data by default li insemmuha privacy by design hija kondizjoni biex niżguraw li dawn is-sistemi interoperabli jkunu jirrispettaw il-prinċipi tad-data tal-fundamental eh, tal-FRA. Waħda mill-prinċipi importanti li natu li l-autoritajiet eh, l-opportunità li jifmu li mumma id-dejta zbaljata. Għanna nizvilupaw għal stant proċeduri standardizzati biex nidentifikaw dawn id-dejta zbaljata eh, f-sistemi oħrajn biex għom. U t-tini tfal. Biex biex napoġaw l-individuazzjoni ta' tfal illi intilfu, dawn is-sistemi għandu jkollhom eh, recording effettiv ta' tfal li intilfu, għandu jkun hemm fokus fuq il-protezzjoni ta' tfal fi sistemi individuali tal-IT. U dan għandu jkun flimkien ma' mekanizmi li jaħdmu tajjeb u anki taħriġ tal-, tal tal-persuni illi jaħdmu f'dawn is-setturi. Umbat il-migranti irregolari, il-FRA fuq id-drittijiet illi rispettaw e, jindikaw illi il-social service providers mandomx jgħatu e, eh, informazzjoni mal autoritajiet immigrazzjoni u għandu jkun hemm il-possibilità għal vitmi u għaxida illi rapportaw il-reati minn ma jkollhom biza illi jiġu arrestati u waqfa Jiena fil-kommenti tiegħi provajt namela ċar l-interoperabilità mhijiex eh, intrinsikament ksur ta' drittijiet fondamentali, però u essenzjali illi aħna natu mekanizmi u salvagwardju eh, salvagwardji fis sistemi tagħna biex niskuraw illi illi, eh, illi nirrispettaw id-drittijiet fundamentali u dawn id-drittijiet japplikaw għal kulħadd, eh, kull min jidħol u kull min jirisjedi fl-Unjoni Ewropea fil-salvagwardji eh, tal-drittijiet fondamentali u l-implementazzjoni zgurata l-opportunitajiet tal-interoperabilità nistaw nisfruttawhom bisħieħ. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u President jena Indispeċini li se kolli sa nitla għaxeret nitla ħabali għandi aeroplan u għal-kollega hija kontenta li tagħti mbagħad tirrispondi għall-mistoqsijiet. Grazzi ħafna Sir Flaherty, grazie tal-li ħadd il-ħin tiegħek sabiex anke spjegalna ftit x'inhuma l-opportunitajiet tal-interoperabilità manki l-isfidi u l-problemi li jistgħu naraw u għal-jom għandna nsibu soluzzjonijiet tajbin. Qabel ma nibdew proġett bħal dan, aħjar nkunu l-lesti milli mbagħad ikonna nirranġaw wara. Mela, kif diġa semmejt il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data, jiena nadir l-kelma l sir Giovanni Bottarelli għandek 15 minuta bet wieħor. Wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd, grazzi ħafna, eh, Sinjura Presidenta li stidentuni f'din il-laqa. Jiena l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li Napprezza b'mod partikolari l kummissarju anki talab l-Supervisor biex ikun parti mill-grupp ta' esperti għolja. Aħna eh, osservaturi ma' qegħdin niġu trattati bħala membri u allura dan huwa sinjal tal-kuxjenza li għadha tikber fuq l-importanza tal-prinċipji tal-data f'dan il-qasam u anki nixtieq nur l-apprezzamenti anki għal kontribuzzjonijiet riċenti fid-dibattitu ta' politika f'dan l-aħħar xahar u anke dawn l-aħħar snin. Jiena nixti jina kont qed insegwi l laqat kollha tal-grupp u dan l-eżerċizzju ta' l-opportunità sabiex nerġa' nirrifletti ftit fuq sfidi ġodda li għandu bżonn għandhom bżonn approċċi ġodda. Jiena eh, rajt li din ir-riflessjoni għadha mhijiex lesta iżda qed hawnhekk illum sabiex eh, parti l-isqarrija illi ħriġna għal-rapport xtaqt insemmi wkoll xi kummenti preliminari oħrajn. Il-koll naqblu illi l-Ewropa għal darboħra edha taffaċċa sfidi serji mhumiex ġodda forsi anke bil-flussi tar-refuġjati u l-migranti ma anki sfortunatament anki eh, tassib fis-sigurtà. Allura qed iżid il-pressjoni il pressjoni u għanna nżidu l-kapacità Ewropea biex tindirizza ehm, din l-sfida kif ukoll sfidi oħrajn. Għalhekk is-sitwazzjoni attwali eh, u l-ħtieġa li nżidu l-sigurtà b'dan il-qasam wassal għal-Kummissjoni Ewropea eh, sabiex tniedi numru ta' inizjattivi. Kif diġa intqal mill-Kummissarju King, Il-Kommissjoni edha tikkonsidra il-ħolqin ta' numru ta' sistemi ta' informazzjoni fuq skala kbira li ES, l-ETIAS u hemm anki proposti mill-Kummissjoni biex nirranġaw anki sistemi eżistenti pal Eurodac u SIS pot partikolari. Hemm ukoll xejra li, illi natu aċċess aħjar għall-sistemi tal-informazzjoni lil Frontex u anki eh, il-Kummissjoni b'mod parallel ħarġet bi proċess ta' l-interoperabilità ta' dawn is-sistemi ta' informazzjoni fuq skala kbira Ewropej. Issa, xiridu nfissru minnaħa tal-protezzjoni tad data naħsbu l kriżi migratorja minnaħa l-oħra u mbagħad eh, l-avvenimenti terroristiċi wasal għal xejra ta' iktar proċessar ta' eh, formazzjoni eh, personali. U iktar data edha tinġabar u tkun edha tinġabar għal raġuni differenti minn numru ta' awtoritajiet differenti li għandhom aċċess għal din id-data. U apparti minn hekk anke dan ir-riskju illi inneħħu il-frontier li jem bejn il-ġestjoni tal-migrazzjoni mbagħad għal raġunijiet ta' sigurtà għalkemm dawn huma żewġ politiki eh, pubbliċi differenti. Issa x'in il-pożizzjoni tagħna fuq din ix-xejra? Kif tafu jiena għandi sfond ġudizzjarju u eh, marbut mal-intelligence tal-kriminalità organizzata fil-liġi kriminali u jiena l-ewwel wieħed li nirrikonoxxi li hemm bżonn ta' sima ħjar ta' informazzjoni u anki riflessjoni iktar fil-fond ta' kif fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għandha ssir anke fuq livell nazzjonali, l-iskambju ta' informazzjoni eh, bis-sistemi ta' IT, x'għandu kif għandhom jidru dawn? Mela fuq l-aċċess tal-informazzjoni, l-għadda jgħinu sabiex n nis tajbin ikollhom l-informazzjoni tajba fil-ħin it-tajjeb biex jieħdu l-azzjoni adekwata. Aħna maħniex qegħdin hawnhekk minħabba il-protezzjoni tad-data, il-konsistenza ehm, ta' sistemi ta' informazzjoni Ewropej fuq skala kbira qegħdin hemmhekk sabiex nilħu ehm, ftiġijiet differenti, sistemi ta' ġa marrufin, ma'kom, umma anke nħarsu l-istituzzjonijiet, il-politika, il-kuntest legali dwar kif dawn l-affarijiet ħajġu indirizzati. Hemm e, dawn l-isfidi migratorji manki dawk ta' sigurtà kif qed li qed taffaċċa l-Unjoni Ewropea llum jista' jkun illi għandna bżonn ta' approċċi totalment ġodda b'mod partikolari tal-qsim ta' formazzjoni u ġestjoni wkoll tal-informazzjoni Allura jekk saqsuni għal pożizzjoni tagħna fuq il-ħarsin tad-data, eh, jiena nista' nilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni illi nirriflettu fuq viżjoni eh, strateġika kif il-ġestjoni u l-użu tad-data tista' tkun iktar effettiva u aktar effiċjenti Eh, anke bil-mod nara qed naraw li l-grupp ta' Level li qed kontribuzzjoni tajba ħafna għal dan dibattitu. Jina nixtieq ukoll infakkarkom anke bħalma għal kollega mill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Dawn id-drittijiet jinkludu anke dritt ta' data personali, Importanti li nħarsu lejn dan l-aspett meta nkun qed iħarsu l-isfidi u l-arkitettura tal-Ewropea tal-ġestjoni tad-data għalhekk jiena nista' napprezza dak li qal il-Kummissarju King illum ukoll fuq l-impenn illi nirrispettaw ehm, l-an tal-protezzjoni tad-data mhux biss fuq id-dritt tal-aċċess imma anki fuq iż-żamma tad-data. Imbagħad palma taf ukoll eh, il-privatezza u l ta' data miex miex mhuwiex dritt assoluta li hemm ċertu kundizzjonijiet, iżda fl-istess ħin min qed joħloq il-politiki jridu ġustifikaw b'evidenza ċara għalfejn hemm ċertu miżuri u kif din il-miżura hija proporzjonata mal-politiki. U allura hemmhekk ikun hemm bżonn ta' deskrizzjoni ċara tal-miżuri biex inħarsu, eh, biex ikun hemm il-problemi, naraw nxur mal-problemi li qed tindirizza din il-miżura, kif nistgħu nsibhom dawn il-problemi u jekk hemm xi xi miżuri għalfejn il-miżuri inqas intrużivi mhumiex biżejjed. Kif tafu diġà aħna għandna toolkit ta' neċessità biex anke naraw Kollu nisaw nkunu responsabli u nistudjaw ċertu miżuri anki fil-proċessar ta' data personali kif ukoll interferenzi ma' drittijiet fundamentali. Kull fejn jisaw seħħu. Fuq il-rapport tal-grupp tal-livelloli hemm tliet partijiet ewlenin, it-tip ta' sistemi esistenti, il-ħolqien ta' sistemi ġodda, l-interoperabilità bejn dawn is-sistemi kollha. Jiena nixtieq nifoka fuq l-aħħar punt l-interoperabilità Qabel ma wasalt hawnhekk jiena bdejt nanalizza ftit xifisser fil-prattika. U nixtieq nasam xi informazzjoni magħkom dwar l-abil ta' numru ta' sistemi ta' informazzjoni differenti li komunikaw li jiskambjaw id-data. Mela, l-interoperabilità mhux qed tikser il-prinċipji tal- tal-ħarżin ta' data. Imma, irridu naraw eżattament fuq xiex qegħdin nitkellmu. U fil-komunikazzjoni ta' informazzjoni iktar intelligenti, il-Kummissjoni qed tirreferi għal erba' dimensjoni tal-interoperabilità illi qegħdin jiġu ehm, analizzati fir-rapport, speċjalment l-interkonnettività illi ħanżu ma ftit fil-ġempa għalissa. Kif semmejt, huwa importanti illi l-otma tal interoperabilità nħarsu lejn il-problemi li għedin indirizzaw għalfejn u kif emżon illi insolvu dawn il-problemi. Il-rapport qiegħed jagħmel ħafna sforzi biex jiċċara raġunijiet għalfejn irid ikun hemm l-implementazzjoni ta' numru ta' forom differenti ta' interoperabilità. Forsi lan aħari il ikun hemm fil-raġunijiet speċifiċi forsi nista' jistgħu jiġu speċifikati aħjar biex ikun hemm iktar evalwazzjoni dettaljata tal-proporzjonalità u ta' neċessità. Apparti minn dan, ovvjament, kulħadd titkellem u ukoll fuq il-limitazzjoni tal-iskop u l-prinċipji, ma jfissirx illi liġi se tagħmel kollox għaliex kif eh, kif edna fil-grupp ta' ħidma ta' 23 kif fil-opinjoni tajjeb li nħarsu lejn l-aspetti kollha anke jekk lejn il-ġestjoni tal-frontieri u anke lejn il-kriżi migratorja. Din dawn għandhom jiġu separati mill-meħtiġijiet tal-infurzar tal-liġi. Ma jfissirx illi l-awtoritajiet m'għandhomx ikollhom aċċess għad-dejta, imma irridu nħarsu lejn l-iskopi primarji u sekundarji. Din hi xaġa importanti ħafna. Ir-rapport qed ħares lejn l-użu tal-servizz ta' biometriku u anki id-data ta' identifikar biex nidentifikaw żewġ punti fejn l-informazzjoni hijiex eh, disponibbli f'sistemi oħrajn ta' informazzjoni. Imbagħad jekk ikun hemm noqqas ta' ta' informazzjoni, diġa' jkun hemm xi informazzjoni fuq ċertu persuni identifikati. Per eżempju, fejn individwu ikollu allert fuq is-sistema Schengen, u mbagħad hekk l-uttent li ma jkollux ma jkunx jista' jaċċessa il-data personali f'sistema waħda m'għandux skont il-leġiżlazzjoni eh, għandu jkoll m'għandux ikollu aċċess għal din l-informazzjoni anke jekk din tkun illimitata għal din l-allert. U allura il-protezzjoni ta' data għadha determina l-kull sistema li imma data relevanti għandha tiġi miġbura, li imma individu li imma l-autoritajiet għandhom aċċess, għandhom ikollhom aċċess għad data u anki aspetti oħrajn ehm, għall-użu partikolari ta' din id-data. Għalfejn qegħdin hawnhekk illum. Din Is-sistem, dawn is-sistemi ta' informazzjoni qegħdin jimbnew għal raġunijiet partikolari salvagwardi, ehm, għas-sigurtà u aċċess partikolari dawn il- dan ir-rigward u anki ir-raġuni hija differenti minn dik oriġinali u intom diġa għettu illi jista' jkun ikun hemm ksu tal-limitazzjoni tal-iskop għalkemm irdu ħarsu lejha każ f'każ. U allura irridu naraw kif nistgħu jsir skambju ta' din l-informazzjoni bejn id-databases ta' informazzjoni, imma li naqdu dawn is-sistemi fl-imkien mhux bil-fis, mhux bil-fors qed jiġġustifika din ir-raġuni tal- Ġifir nistaw naħdmu fuq dak li qal il-Kummissarju King fuq l-interoperabilità. L-interoperabilità qatt ma għandha twassal għal każ fejn ma xaħat ma jkunx jista' jidħol għal aċċess tad-data anki f'sistema differenti ta' informazzjoni m'għandux ikun hemm aċċess ta' aktar mid-data neċessarja u għalhekk l-interoperabilità issa qed tintroduċi bidla fundamentali fl-arkitettura attwali ta' dawn is-sistemi. Jiġifieri qed naraw ambjent magħluq għal informazzjoni maqsuma ġifiri l-interkonnettività bejn is-sistemi. Jiġifieri, is-sigurtà ta' din id-deċiżjoni m'għandix eh, eh, eh, naraw bħala ġoġa żgħira, importanti li jkun hemm sigurtà adekwata u anki jkun hemm analiżi ta' sigurtà qabel ma nimplementaw dawn il-miżuri, ġifiri it-teknoloġija fil-konklużjoni tagħna u l soluzzjoni teknika għandha tsin il-sistemi u anke f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm għażliet tekniċi li waslu anke l-deċiżjonijiet politiċi qatt m'għandhom jiġu aċċettati. U għalhekk naħseb issa wasal żmien riduzzju awtoritatem għal dawn il-prinċipji. U apparti minn hekk naħseb illi aħna rridu nħarsu lejn liema riżultati jistgħu jintlaħqu fi żmien qasir għabbażi tal-leġizlazzjoni attwali li ma tintmesx. Imbagħad jekk inħarsu r-riżultati u ċertu miri li aħna jisu li huma importanti, ċertu fett ma jistgħux intlaħqhom minħabba leġizlazzjoni attwali. Jiġifieri, eh, politika tajba tal-protezzjoni tad-data ma jfissirx li jkollha pluralizmu eh, tal-databases jew inkella silos frammentati jew databases li jridu jiġu validati separatament minn eh, forums differenti u allura naħsbu illi l-interoperabilità tista' tagħti kontribuzzjoni kbira għal lanijiet li nixtiequ nilħu imma mhuwiex il-punt eh, li eh, se jwassal għal soluzzjoni. Fl-esperjenza tiegħi nisa nikkonfermaw ukoll illi l-sim ta' informazzjoni, l-kwalità tad-data u l-analiżi tal-informazzjoni rilevanti mill-persuni rilevanti u kwalunkwe azzjoni eh, azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropa għandha tiġi żviluppata wkoll fuq livell nazzjonali biex naħdmu b'mod eh, parallel. U uh, nikkonkludi eżatt mal-ħin. Grazzi ħafna Sur Buttarelli. jina nasab fimtu li fil-prinċipju l-interoperabilità mhijiex problema Imma jekk nistaw namlu miraklu li nibdew naħdmu teknikament, naħseb tajjeb, naħseb li li din toħloq ħafna problemi li li xem ħafna sfidi li hemm qudiemna, qed hemm ħafna xogħol xisir. Meta bdejt dan il-punt fuq l-aġenda tagħna jiena qed illi jista' jkun insaqsi l-koordinaturi l-ewwel mbagħad lill kellima l-oħra. Peress li hawn żewġ koordinaturi biss, Ma nafx nati li tixtieq tibda. Inkella nadir kelma lil ħadd ieħor mill-ewwel. Nibdew bis-Sur Naġi għal PPE. Imbagħad Natalie. L-ewwel is-Sur Naġi, imbagħad Natalie. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, grazzi Kommissarju, grazzi anka lil mistiedna Tafu x'in il-pożizzjoni tal-grupp tal-PPE fuq il-kwistjoni tas-sigurtà. Ta dinja kwistjoni eh, importanti ħafna għalina nafu li bit-terrorizmu aħna ma nistawx niprevenuħ bil-armi ma sistema ta' informazzjoni, din dan huwa l-ewwel pass. Il-funzjonament nisa eh, fl-interkonnessjoni ta' databases eh, u ta' sistemi um huwa il-punt ta' rabta għas-sistemi tagħna. U sfortunatament jiġu abbużati anke minn numru ta' ċittadini ta' gruppi organizzati. Għalina huwa importanti ħafna illi jkun hemm bilanċ tal-libertà ta' ċittadini u anki libertà fis-sigurtà imma naħseb fis-sigurtà l-om il-ġurnata iċ-ċittadini qegħdin Eh, iħasu prezzoli eh, fl-istati membri tagħhom ukoll. U mux nitkellem fuq l-użu tal-protezzjoni ta' data, ma anke ċertu libertajiet illi ħriġna bihom mill-Unjoni Ewropea, per eżempju fil-libertà tal-movement ħieles. Jina kont qed insu il-karozza tiegħi mill-Kroazja għal Brussel u nista' nitkellem fuq il-suċess tal-movement ħiles mill-frontiera ta' Schengen. Eh, Mill-Kroazja għall-Slovenja kelli satejn nistenna li mhux qed fi Schengen. Eh, imma mbagħad sa l-Awstrija sija u mill-Awstrija tal ġermanja kelli sija oħra ta' stennija ehm, minħabba li kien hemm eluf ta' nies. Issa jiena naħseb illi jekk dawn il-persuni aħna il-koll ħadd ħadd ma kien irrabjat għaliex nasbu illi din dawn il-verifiki um, random checks jgħinu sabiex ikun hemm sigurtà. Imma għandu jkun hemm arfin illi dawn il-verifiki eh, huma utli illi aħna qed nużaw anki l-integrità Ewropea kollha u anki jkun hemm kooperazzjoni tajba biex jekk xi ħadd jiġi jiġi verifikat b'kombinazzjoni ma l-informazzjoni ma tiġix użata minn stat membru wieħed imma mill-Ewropa kollha u hekk l-affarijiet ikunu ħafna iktar sikuri u ċittadini jkunu jistgħu jaraw li anki eh, jistaw jifmu li, li, li kunem dawn l-ostakli anki fil-libertajiet tagħhom. Eh, u għalek aħna il-PPE din eh, naqblu mal-sforzi kollha qed isiru fil-ġestjoni tad-data u naħseb il-problemi tekniċi kifet inti, President, ma jaqax biss fidejn, il-parlament imma anki huwa fidejn il-professjonisti. il professjonisti u rridu nitkellmu wkoll fuq il-miri u l-anijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għal koordinatur tal-SND. Ma mela l-ewwel ngħaddi l-kelma lil Natalie mill-Alde. Grazzi. Aħna nishtiq u koll, net nirringrazzjaw l-Komissarju eh, King tal-li dinamika li waslet l għal-proposta tal-Komissjoni, komunikazzjoni tal-Komissjoni. U l-stant esistenza dan il-grupp ta' ħidma u ta' xolijiet li jisiru fuq l-interoperabilità eh, biex jirħaġ li ċittadin għafna drabi diffiċi jifnuwa u li eh, u di tkorru fuq għamma, somma, bħal nispiega u eżattament ċetiġi din il-aħin għandu xi ħaġa xi mistoqsijiet malar armalaj għaliex għandi wkoll kollegi sofi li għandha xi mistoqsijiet għall-panel. Eh, Jiena nixtieq inżid illi għax qal li ovvjament huwa essenzjali għalina l-kol, li nraw li kun hemm sikurtà interna, is fil-frontieri tal-Unjoni xi ħaġa li ċ-ċittadini jitkellmu dwaru. Jistennew riżultati konkreti fejn id-data titkun mhux biss maqsuma imma titkun waħda li tista' titqassam. Inti semmejt eh, fuq il-proposta l-interoperabilità ma jfissirx li inti ħad tiġbor iktar informazzjoni. Inti tkellimt dwar sajlo kbir li ħad tkun sistema mostrus li kieku jirdoppja u jmultiplika il-xogħol ta' dak li jista' jipperikola drittijiet fundamentali imma hija responsabilità tagħna illi nibnu sistema ta' informazzjoni illi tippreservaw libertajiet fundamentali li namlu tal-imot li dan jaħdem li mhux il-każ illum. Xejn ma fattu mhu l-każ. Naxi qogħdu nġbru d-dejta jekk se jgħodu jiġu trattati sew, mod intelligenti, u li wieħed ikollu jaf eżattament minn għandu aċċess għal xiex, u illi ikun dan eh, faċli bħet jispiegaħ xinu ma l-għannijiet eżattament li ħaj jintużaw, għal xiex ħaj jintużaw. Ġifiri interoperabilità li jinti semmejt fejn semmu għawnek fuq il-level Ewropew, inna ħafna għaf fil-fat. Dawn is-sistemi differenti ta' informazzjoni nixtieq nisa illi huma riformati bebda gost, bebda eh, gosti, eh, dan eċertu eh, sistemi edin jieġu riveduti, aħrajn għaddhom ġewdaġi riveduti, imma tant aħna nitkellmu dwar interoperabilità, qed nitkellmu dwar forsi patchwork u jekk aħna ħanwasslu għal ħaġa konkreta u bilanċata fil-verità li hija effiċjenti. M'għandniex mela konna sistema globali u allura jekk għalfej ma naqbdux nagħmlu riforma ta' sistemi kollha f'daqqa. Għaliex reforma għam kull eh, tliet xhur u eh, n eh, niframmentaw għam xorta ma' fora responsabilta responsabilità tagħna dak li l-multiplikazzjoni ta' riskju li provaw konna għan li mustet niksbu li u fl-ħar mill-aħħar peri tar periklu għal libertajiet u anki tal-għanijiet li provaw nilħu. Jiġifieri tagħna din hija l-osservazzjoni tagħna u anki fuq il-database. Xut minnkom il-lum jimtu dwar dan fuq id-data nreġistrata. U għed mill-iktar affarijiet importanti li namlu għal inħolqu database u tiġi biex namlu konterkonnezzjoni. Ma nix naċċertaw l-ewwel li dawn jiddaħlu fid-database kif suppost. Naħseb li tifhem x'qed nipprova ngħid qabel ma jiddaħlu jiddaħlu sew, ġifieri, għax intom musta tinjarawhom għandek ħafna pajjiżi illi ma jżawx id-dejta kif suppost, jew ma jdaħħux kif suppost. Allura na sistemi li qed isiru iktar iktar komplikati, li qed impressjoni falsa tas-sikurtà għaliex għandek vojt u lakuni kbar fil-sistema, fil-network fejn il-Kommissjoni li l-Kommissjoni qiegħda tinjora. Allura li nagħmlu xi ħaġa importanti ħanna naqma' malaj fuq il-laqad differenti u tul il-laqad differenti u smieħ li kena biex nifmu aħjar un niprepaw roħna aħjar f'kwestjoni tan sensittiva ħafna għamlu parti minn sfida importanti li għandha xaqsam mhux bit-teknoloġija ma bil rizorsi umani. Brabta mal per eżempju in-nuqqas ta' riżorsi umani għal dak li huma l-implementazzjoni il-sistemi għandek kwantità ta' ammont ta' informazzjoni li li tiġi analizzata, għandek bżonn staff kompetenti kwalifikat, imma għandek bżonn risorsi umani fejn qed nitkellmu dwar responsabiltajiet ħani qaflu hawnhekk għaxi għax ikka għazzi qafqat. Grazzi tassew talli għamilt xi kjarifiki. Okay, let's see how many. Tajab, mela, raw kem jistaw jiġu imwieġba mistoqsijiet. Jiena nixtieq eh, nistaq ċertu mistoqsi speċifiċi minn koordinatur tal-SND. L-Interpol ġim semmi mhux bħala eżempju tajjeb imma xorta waħda l-Interpol u eżempju tajjeb biex nitkellmu fuq li l-iskambju li l-sim tal-informazzjoni fuq databases mhux bil-fors kun korretta. Nistgħu nkunu ċerti allura li l-informazzjoni kollha li nsibu fuq database tkun korretta u anki jkun hemm eh, kwalità tajba u meta jkun hemm rabta bejn il-databases u jkun hemm interoperabilità jista' jkun li hemmhekk ikun hemm informazzjoni ħażina li tinxteret b'mod ħafna iktar maġġel milli meta jkollok database separati, eh, meta jkollok dawn il-databases separati. Imbagħad l-iskambju dirett eh, ta' informazzjoni bejn il-databases. Skambju ta' databases jirġi ikun hemm ċertu regoli għalfejn qed tagħmel skambju ta' ċertu ċertu tip ta' informazzjoni. Jekk ħanamlu dan, aħna l-essi li naħdmu ċertu bl-algoritm anki meta jkun hemm sitwazzjoni differenti anki ta' terrorizmu, eh, jekk ikun hemm anke informazzjoni ħażina. U mistoqsija oħra, meta jkollna din l-interoperabilità, x'ngħidu mbagħad fuq is-sigur ta' data, jiġifieri mhux biss ikun hemm l-opportunità li teħakja jew li tuża l-informazzjoni. Imma jista' jkun li jekk ikun hemm hacking fuq database waħda, jkollok interoperabilità, jista' jkun hemm hacking tas sistemi kollha, ta' databases kollha, aħna lesti għal dan għal dan it-ħassib u xnejdu mbagħad għal kwalifiki tal-personal. Għandna l-esperti fuq il-migrant, fuq il-migrazzjoni, l-esperti fil-pulizija u mbagħad anki fil-gwardi tal-kosta. Imma jista' jkun hemm differenzi fl-informazzjoni dan għax ifisser u ma x'tib ta' deċiżjoni jistgħu jieħdu dawn il-gwerdi tal-kosta tal-frontiera x'ibtazzjoni jistgħu jieħdu u għandhom jikkonsultaw ma' esperti oħrajn qabel ma jieħdu deċiżjoni il ħat affettwa b'mod dirett il-persuna li għandhom qudiemhom. Dawn huma xi eh, mistoqsijiet konkreti nixtieq issa ngħaddi għall-lista tal-kelliema l-oħra ta' kollegi l-oħrajn ngħaddi għas-Sur Albrecht l-ewwel. Grazzi ħafna. Nixtieq l-ewwel ħaġa nibda billi preferenza għal dak li semmew il-kelliem lum li rridu niġġieldu it-terroristi bis-sistemi ta' informazzjoni jew sistemi aħjar ta' informazzjoni. Jiena naħseb ikolli ngħid li din hi l-ikbar misinterpretazzjoni tal-sitwazzjoni li għandna bħalissa eh, f'dawn l-aħħar 10 eh, snin. U anki eh, hemm bżonn ta' din ta' bidla anke fil meta nistaqsu dwar kif jista' jkun hemm skambju aħjar ta' formazzjoni bil-istati membri għaliex il-perċezzjoni illi database jew sistema tal-IT se tiġġielet il-kriminali jew terroristi hija idea ħażina. Din mhix xi ħaġa li qiegħda tiġri mhux qed insolvuha. Il-problema li għanna li l-kollna d snin hija li s-sistemi li kellna eh, ma ġewx użati kif suppost u ma kienx hemm personal eh, imħarreġ biżejjed sabiex juża l-informazzjoni li kienet disponibbli sabiex nkunu nistaw nfittxu l-kriminali u li jiġu, jkun jistaw jiġu kondannati. Allura, jekk aħna ħan nitkellmu fuq dan l-aspet, forse għedin nefasizzaw wis fuq kif ħanbidlu is-sistemi attwali, minn flok, eh, sempliciment eh, naplikawam. Na Fi Brussel kellna wkoll preżentazzjoni ta' studju li sar minn esperti indipendenti eh, minn angoli differenti dwar kif ir-regoli ta' kontraterrorizmu fl-Unjoni Ewropea ġew applikati f'dawn l-aħħar 10 snin. U il-riżultati kienu verament eh, devastanti anki anki meta nħarsu lejn is-sistemi attwali kif il-miżuri qed jiġużati l om il-ġurnata irridu naraw kif nużaw, mhux kif ħanbidluha. Hemm noqqas ta' kapaċità mill-Istati membri biex jużaw l-infrastruttura illi inna li bnejna għal-iktar minn 10 snin fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. U l-koordinatur tal-Konsilli li kien responsabbli għal dan taw l-aħħar 10 snin jiet jipprova jisu eh, jatina lecture minn flok eh, jisma dak li nixtiequ u bħala parlament. Naħseb li dinja parti mill-problema, ma naħsebx il-Kommissjoni għandhom jimxu ma dan l-eżempju anke f'dan fid-dibattitu fuq il-kwistjoni tal-interoperabilità. Kien hemm kwistjoni li ġiet imsemmija minn Sippel, ġifiri li hemm distinzjoni bejn awtoritajiet differenti fl-Unjoni Ewropea. U mhijiex minħabba il-tielet pilastru li mhuwiex tajjeb, imma anke minħabba il- il konstituzzjoni differenti, anke f'pajjiżi. Nista' ngħid illi l-qorti um, Ikkol problema jekk ikun hemm distinzjoni bl-awtoritajiet differenti bis-sistemi kollha li hemm fl-Ewropa u fi Brussell. Ġifieri jekk intu tixtiequ li jkun hemm fiduċja u anki koordinazzjoni ġeġiprokata kan nasibx li jridu nħarsu l awtoritajiet differenti għabbażi tal-istat ta' drittu u demokrazijiet tagħna. Issa, mbagħad dwar din l-idea ta' drittijiet fundamentali u l prinċipju kostituzzjonali wara l-prinċipju dan din hija xi ħaġa eh, eh, ta' ignoranza anke fil-Orti fil-Lussemburgu. Edna għal sentejn tlieta edna illi l-limitazzjoni ta' raġuni huwa l-prinċipju eh, fil-qalba ta' trattati tagħna. Eh, U mhux minħabba li minħabba li hemm nizet niżet saqsu għal protezzjoni ta' dejta ma minħabba li dan huwa prinċipju fundamentali dwar kif ħanifurzaw il-liġi u kif dan fetwa drittijiet fundamentali. Ġifiri, inti trid se tfittex eh, raġuni limitata mhux biss għal dejta personali manki għal kull eh, intħil fil-dejta fil-drittijiet fundamentali. Din naħseb li titinftiem tajjeb meta nitkellmu fuq interoperabilità hawnhekk għaf <laughs> mill- mid diskorti u anke nitkellem fuq dak li tressaq u dimna minn kummissarju King, nasab riżultati huma raġonevoli f'ħafna qosma differenti jekk inħarsu lejn eh, l-interfejs ta' tfittxija. Kulħadd jaqbel illi jekk nużaw l-innovazzjonijiet teknoloġiċi biex ikollna użu aħjar u possibilitajiet aħjar għal awtoritajiet li jkun hemm verifika waħda ta' databases fl-istess ħin naħseb li din eh, hija xi ħaġa li nistgħu naqblu kollha fuqha u qed nitkellmu biss fuq dettalji tekniċi dwar kif dan kollu jista' jsir eh, b'mod illi ma jimminnax il-prinċipji fondamentali eh, ma meta nitkellmu fuq dan il-produttori ta' identità irridu naraw għalfejn qed isir x'inhu l-iskop qed nitkellmu fuq li inneħħu eh, dejta eh, l-identitajiet folots u rridu naraw kif dan jista' ġi salvagwardjat bl-aħjar mod possibbli u naħseb li jekk nkunu nistgħu nimxu qudiem. Imma biex dan kollu jkun aċċettabbli importanti wkoll illi ma jkun hemm l-ebda eh, skop moħbi jew xi aġenda moħbija wara dan kollu il-komunikazzjoni anke speċjalment minnaħa naħa tal-Konsil hija importanti ħafna biex ikun hemm il-fiduċja fiha. Umbat dwar l-impoġġu eh, f'kaxxa waħda l-Interpol u l-Europol eh, mhijiex biżejjed ta' ma twassax biżejjed fiduċja għalija għaliex l-amministrazzjoni Trump eh, jew il-gvern ta' Erdogan fit-Turkija meta kien hemm il-mandati ta' ta' tfittxija, per eżempju, għal ċertu suspettati u anke mill-autoritajiet ċiniżi ma jfissirx li dawn jistgħu jipoġġu, nitpoġġew fuq l-istess livell ta', ta reċiproku eh, fl-Unjoni Ewropea, speċjalment issa minħabba l-aħħar ehm, ġimgħat. Eh, u ġranet. Allura rridu namlu ċara illi jrid ikun ftehim komuni, bażi legali komuni hija huma importanti ħafna biex ikun hemm fiduċja u anki progress illi aħna lkoll nixtiequ. Grazzi. Now for the Grazzi għal gwe issa Rivri Virgil. Iva, grazzi. Jena, Jisnaħseb li ħaġa tajba li ċertu prudenza bil-mod kif in-nies jippreżentaw ċertu affarijiet fid-diskors. Għax jista' jkun hemm ċertu evoluzzjoni, ċertu żvilupp, ċertu rieda. Mm, biex inqisu dan il-każ ta' drittijiet fundamentali u l-appell għal regoli. Jien apprezzajt dak li inti qed, li għaliex qed nitkellmu fuq is-servizzi politiċi li hija l-qalba tal-problema li aħna rridu nitrattaw għaliex il-problema attwali li hija l-iktar waħda tas-sikurtà huwa ġifu kontra terrorizmu. U dan jitqal minn ħafna għal-ġejjini sewa. Ma naħseb il-ġejjini huwa aħna li aħna nibnewha u bi namlu dan billi namlu rendi konta x'qed jiġri bħalissa. Irridu naraw kemm wieħed jista' jaqsam din id-dejta jiena Franċiża. Jiena sensittiva ħafna l-kwistjoni ta' sikurtà. Naħseb li Franza ħalset qares ta' dan, imma aħna lkoll nafu li mhix kwistjoni tal frontira li hija problema Hija kwistjoni ta' kif naqsmu l-informazzjoni, kemm hija fidabbli din l-informazzjoni. U sissa aħna konna jina kolli nejt sur kien jina naqbil xmijek li eh, daqsek sejrin tajjeb għet għet għet id għet dossiers mod paralleli inti wasal ta' ċifra ta' 40% għall-użu ta' ċertu sistemi u inti jettejti li ħanerġu riformaw s-sis tal mod li mbat ħaxaf peres li s-sis nej maħatimx ħanerġu ndaħlu sistema oħra illi ħat wassalna l-ura namlu pass l-ura pal granġ mill-għamilna l-OSIS Għed mill-ikbar affarijiet li rridu nħarsu hija li lil mill-istudju ta' impatt speċifiku għal kwestjoni tal-interoperabilità, aħna rridu nagħmlu rendi kont u evalwazzjonijiet ta' kull sistema illi voluta biex inkunu nafu ma' il edjufijiet Per eżempju, ħantukom eżempju ieħor bħala Franċiża jiena ħasba ħafna tax qed jiġri fil-spazju franko Taljan bħalissa. Fid-disem is-sikurtà għaliex Franza talbiet il mill-ġdid tal-kontrolli tal-frontieri ta' Schengen, ta' spazju Schengen minħabba t-terrorismu kien hemm il-COP 21 pereżempju, imma lum il-ġurnata kienet minħabba ġdida kontra terrorizmu. Eh, x'qed jiġri bejn Franza u italja fil-frontiera għandna kontrili sistematiċi imma skużani kolli ngħid imma dawn huma sistematikament dawk persuni li huma suspettati li jkunu immigranti illegali li jiġu kontrollati u jiġu ritornati mod sistematiku mingħajr ma jħarsu drittijiet fundamentali tagħhom. Kif għannamlu biex din sistema taħdem qabel ma wieħed ikomplu jisejrinek? Għalfej ma kenniex evalwat studju tampat fuq l-etijas, per eżempju, għalfej ma kienx possibli qabel meta sewa tartwis. Għalfejn ma stajniex xikonna dak iżmi studju tampat fuq il kustjoni tal-kontrolli sistematiċi. Kif timmaġinaw ħan irregolaw waħjar il-problema bil namru kontrolli għall rida meta għanti għandek influssi turistiċi li huma kbar? Jina qed inħares li dana kollu mod li huwa allucinanti. Eh, eh, eh, ma nistax nifhem, kif nistax nifhem kif qed ippruvaw tbejonna dana kollha. Iva s-sikurtà tagħna ta' xi din importanti mela. Anki rispett ta' drittijiet tad-drittijiet fundamentali importanti, anki l-ħarsin tad-dejta hija importanti. Ma importanti fil-fatti u mhux biss fil-kliem u dak li jiena ħnara kolli ngħid illi illi sejrin sejrin lura miflok il-qoddim. Anke dak li huwa dialogu, ta' ta' li nużaw dialogu ma' pajjiżi terzi, l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffinanza l-implementazzjoni ta' databases fil-pajjiżi kollha ta' oriġini tal immigranti X'nistgħu nagħmlu b'din il-database? Huwa l-istess database li ħajjiġi jintużat biex nagħmlu xi, x'inhu l-għan aħħari illi aħna rridu naraw. Hawnhekk il kussjoni fondamentali hija sikurtà ta' ċittadini u sikurtà ta' ċittadini hija bosta dravi. Dan irid l-ewwel jaddi minn il-bniedem, il-persuni li huma imħarġa li jafu jitrattaw situazzjonijiet ta' kulħadd għax inkella ir-riskju fuq persuni vulnerabbli iktar ser tigiber u u iktar ħara għadu nistaġbu naraw dawn l-istatistika tal waxu frutiri tagħna u jridu naraw eżattament ta' fu min ħan nippuntaw subajna ta' minnu torti, kux pajjiż ta' oriġini u xnafija. jien. Jiena tassew ma nistax nifhem sew nistaġeb meta nisma' dawn l-affarijiet għax ma sibx li l-informazzjoni neċessarja biex permettina li nanizzaw l-affarijiet u illi konna sistemi Eh, li għet jista' jorbot fuqhom li għandu jkun l-unika sistema li għandna nadottaw. Kollegi, ningrazzjakom ta' dawn il-kommenti u mistoqsijiet kollha tagħkom u xorta għad għandi tliet kollegi xie u jitkellmu ġifier kieġobkom zommu eh, fil osor biex il-kellima tagħna hawnhekk fuq il-panel għal ċertu possibiltajiet biex jwieġbu għal It's just Is-ġessi irreveli ċiniċi. Kinniċi. Grazie, Birgit. Jena nishtiq. Neringrazzja l-Kummissarju u anki il-rapporters kolla għall-intervenzjonijiet tagħhom. Kummissarju, e, permettili nringrazzjak mm, tal-xogħol eċċellenti li qed tagħmel u tal-fatt li inti qed tinvolvi l-istruzzjonijiet kollha xi suġġett huwa delikat ħafna u dan għandu bżonn li jkun hemm il-kontribuzzjoni tal-istruzzjonijiet kollha. Bla dubju kooperazzjoni bejn il- aġenziji tal-ġlida kontra eh, il-kriminalità u pulizija hija mhux neċessarja ma indispensabbli eh, speċjalment meta konsideraw ir-riski gravi li għandna kollha dimna. Però huwa loġiku li rridu nżommu f'moħħna ir-rispettu ir-rispett ta' drittijiet fundamentali, rridu nikkonsidraw ukoll li huma eh, x'impatt se jkun hemm ta' dawn id-deċiżjonijiet eh, li se jittieħdu. Jiena personalment naqbel mal-bżon illi ikunem sistema ta' skambju ta' informazzjoni u ta' ġbir ta' informazzjoni li taħdem tajjeb u li ti permetti eh, biex eh, inkunu nistaw nużaw l-istrumenti li għanna a dispozizjon biex inkunu nistaw niġildu kontra terrorizmu. Però hemm anki eh, xi mistoqsijiet li saru u anki xi perplessitajiet għal sistema daqshekk komplikatu, daqshekk komplut. Inixtieq nistaqsi jekk il-grupp grupp ta' er esperti ta' livello li li qed jaħdem u li ħadem fuq din il-kwistjoni tal-interoperabilità jekk ikkonsidrawx per eżempju sa' lima punt hemmx jew m'hemmx eh, riski eh, illi dawn id-dejta jistgħu jiġu użati għal anijiet differenti eh, minn dawk li għalihom is-sistema ta' interoperabilità ġin mfassal. U anki kif semma l-Komissarju fuq il-proporzjonalità u anki rispetta drittijiet fundamentali, din il-possibilità dan ir-riskju ġi eżaminat fil-studji tagħkom u mbagħad nixtieq nistaqsi kif diġà anki anki oħrajn tkellmu fuq dan. Illum diġà għandna eh, sistemi ta' ġbir ta' data u ta' skambju, però mhux kulħadd qed jużhom tajjeb.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 u eh, nejnu untom inċentivi l-dawn l-istati biex jihdu sem iktar fl-iskambju tal-data. Jew se jkollna dejjem l-istess diffikultajiet li ċerti stati sfortunatament ma ma, ma, ma jirrispettawx l-obbligu bisih li għatu d-data eh, li suppost jgħatu. Umbat, eh, anki mistoqsijiet iktar speċifiċi u konkreti. Tkellimna, inti tkellim tkellimt ukoll fuq il-bżonn li ikun hemm bażi legali qabel l-aħar ta' senna biex inkunu nistgħu nimxu u mbagħad u nimplementaw dawn il-pjanijiet. Imma il-żminijiet konkreti ta' implementazzjoni dan għajjem ħafna eh, perplessitajiet. U mbagħad id-direttur tal-FRA qal eh, illi l-użu ta' database da' sekk kbira e, e tista' tattira il-kriminalità organizzata u l-hacker. Anki dan l-aspett ta' riski possibbli f'dan is-sens ġie eżaminat għax dan qed ngħidu jiena eh, minimament bitħassi għax jiena konvinta illi e, l-impenn għal-ġlida kontra l-kriminalità hija dejjem importanti, però kultant eh, hemm sensazzjoni illi il-kriminalità kriminalità e huma iktar avanzati mill-minna u mill-autoritajiet eh, tal-infurzar tal-liġi. Nishtiq nkun naf x-soluzjonijiet għandkom f'moħħkom. Grazzi, Sofin Infeld. Grazie, zani provan zon fil-qosor. Kif tafu kif Natali diġa semmit, il-grupp tagħna fil-prinċipju jappoġġa ħafna il-prinċipju ta' sim ta' informazzjoni. Fil-fatt konna għas il-kommenti tal-IPP għax aħna konna qed ngħidu li għandna bżonn informazzjoni li tinqasam mod ta' bil-fors bil-PNR u l-MPP ibblukkawa biex infakkarkom. Ġifieri rriduha, rriduha ħafna. Imma mhux kondizjoni ta' kollox, hemm limiti, hemm limitazzjonijiet Kolli ngħid hawnhekk li jiena konta sew kuntenta li nisma' l-approċċ kawt ħafna li tieħdet mill-Kummissjoni u anki dik li tieħdet mill-kummenti tal-Sur Flirty u Sur Buttarelli imma jkolli ngħid li jiena tassew mħazba u dispjaċuta mill-nuqqas ta' komprensjoni mill kornatur ta' Konċetarizmu tal-Kunsil ta' konċetti pal huma drittijiet fundamentali u stat ta' dritt memx għalfejn naqbel mi veru neċessarjament, imma xi ħadd fil pozizjoni tiegħek li ma tkunx idea xi tfisser trattax, xi jfissru l-liġijiet, id-drittijiet ta' fundamentali u li tiġi u tgħid hawnhekk li intom eh, din midejkom marbutin falma għal kollega tiegħi li jisa tgħidilna le issa rridu eh, nikonna iktar konnessjoni ma' torra kuċ Ċiniżi, pjanet għattejx fuq jina sepp li t tiddida l-demokrazija u l-Unjoni Ewropea. Iva, naf li l e, lingwaċ għawi, imma qed nitkellem fuq drittijiet fondamentali ta' 500 miljun ċittadin Ewropew u nafu li huma taħt id-dita u naf, ma nafx fi xi qed titkellem, fi semmi titkellem fuq il-Unjoni Ewropea, il-Kustu tal-Unjoni Ewropea xi gdajver ħassibni dal każ Aħna dejjem idu l-istess ħaġa, konformità ma' dejt tad ta' dejta ma' tkarza ġiet fundamentali jridu ngħidu biha di fil-verità mod konkret. Nixtieq nkun naf għaliex jekk aħna ħanneħu drittijiet fundamentali minn aħem jew nagħmlu dan f'konformità sieħa ma' drittijiet fundamentali mela ma jemx ħafna sens u xejn. Inti tridu tgħidu illi hemm din kien hemm dal-proċess, klussiv ħafna u kien hemm konsultazzjoni u bqija imma l-opinjonijiet tal-fraw li PS kienu l-istess. Aħna kellna ħafna informazzjoni li ġiet eh, abbandonata fl ġej fil-Lussemburgu. Ma nasibx li tkun nasibx tkun idea tajba li nipprevenu għadi li jinqisu il-kummenti li saru mill-esperti mill fra u anki li DPS mill-bidu biex bekk nkunu nafu li ċerti li għanna sistema li mhux biss ħatejna li naqsmu informazzjoni ma li tkun konformi wkoll mal-standards kollha meħtieġa. Mistoqsija għetni qed nitkellmu dwar interoperabilità pali xi ħaġa kwistjoni biss teknika. Imma x'nistgħu ngħidu fuq l-interoperabilità tal-responsabilità ta' drittijiet tal-bniedem. Min ħajja ċerta li jkun ehm, il-kontrolli ġudizzjarju demokratiku taqsim tal-formazzjoni fejn jista' jmorru ċittadini jekk pereżempju id-drittijiet tagħhom fundamentali qed jiġu miksura xi mhux qed nara din. Min ħaj eżerċita dan il-kontroll il-Parlamenti Nazzjonali ma naħsibx jiena ħadd tkun il-Parlament Ewropew. Ħana ħikunu eh, bajn bdejna marbutin ukoll biex insomma l-istess terminoloġija. Ejja ma xin nipprovaw ngħidu li interoperabilità hija il- kelma maġika li ħassolvi il-problema mill-lejla n-nar. Xek, nħarsu lejn l-ġara fi Manchester u il-fattijiet joħorġu ftit ftit issa, jidder illi dal tal-proxbu eh, terrorista kien eh, mhux xi li qabbatu darlu dak il-ħin kien parti minn network u jidher illi sa xi ħames darbiet, ħames darbiet l-awtoritajiet responsabbli ġew ġew wissija. Ġifi xi ħadd m'għamilx xogħlu. Juwa għadu zbal, għanajdu għek, żball u ma. Li maħniex ser nindirizzaw bil perabilita u mhux interoperabilità. Jiġifieri aħna għandna bżonn iktar proposti mhux biss fuq il-lab tekniku imma wkoll għax dan ġie indirizzat modi differenti fuq kif nistgħu naraw illi din l-informazzjoni ser tintuża. Kif għaljan Albert il-kapaċità edemek illi fil-fatt nipproċessaw l-informazzjoni illi ġida politika ejemek biex naqsmu l-informazzjoni. U l-aħħar punt fuq il-kapaċità. Aħna allokajna ħafna kapaċità u mezzi biex niġibdu kontra terrorizmu f'dawn it-tul dawn is-snin. Ma tasbux li jista' wassal il-waqt illi nagħmlu aġġornament ta' kif il-mezzi ġew allokati u xi jfisser sezzjonijiet oħrajn tal-min jiġiret kreati u s sikurta pereżempju eżempju, ġlieda kontra il-violenza domestika illi iktar immutu nis ħabba fija eluf ġbir fl-Unjoni Ewropea waħda. U dejjem di titqis bħala problema tan nisa jew xi ħaġa imma naħseb termini ta' vitmi li mutu hija problema probabbli l-ikbar problema. Jiena kont qed naqra rapport ukoll ġimgħatejn ilu kważi lesta fuq is-sikurtà ta' traffikar. Tolanda li kien tieb issa li żerreġa' 50 vittma mietu is-sena li għaddiet, il-fuq iktar minn eh, snin ta' qabel, għaliex il-mezzi tal-kontrolli ta' traffikar eh, li jinti tiverifika persuni illi eh, ta' traffiku propjament, għax ta' persuni jkunu qed jixorbu jew le, naqsu għet qed niksbu lantana fil-verità din hija mistoqsija li għetna ma nistgħux nivitaw grazzi. Grazzi bħal dejjem, dejjem valuta ma mux dejjem fil-qosor, bħal dejjem ukoll. Daħħal, u kellima għan Gomes. Grazzi. Jina u kol naqsam il-soddisfazzjon ta' eh, li jem l-approċ kaut u interoperabilita fasta mill-kol li jintom kontu edin tużaw biex titrattaw din l-interoperabilita. Specialmente id-drill l-Aġenzija ta' Fundamentali u l- Data Protection Coordinator. Imma naqbel li fil-fatt il-problema hija l-kwalità tal-informazzjoni. Il-mod kif jiġi trattat l-informazzjoni jekk l-istati membri fil-fatt għandhomx biżejjed intelligenza, intelligence propjament u polizija biex jenalizzaw l-informazzjoni. Manchester fil-fatt kien każ fejn kien jafu bih, ma kienx hemm nuqqas ta' informazzjoni imma ma kienx hemm biżejjed pulizija jew intelligence eh, biex jisekuh. Eh, Mistoqsijiet tiegħi huma fuq il-lakuni li qed naraw fis-sistema li tafu bihom. Pereżempju, s-sistema ta' Schengen, kummissarju inti qed li ċentrali. Hawnhekk qegħdin naraw kif hemm problemi mill-azzjonijiet li qed mill-istati membri permezz tal-grupp tagħna x'tagħmel meta nsibu dil problema X'inhi l-azzjoni ma li tnieħed mill-istati membri? U dawn huma problemi kbar fil-verità. Imbagħad il-PNR, dawn l-istorbju kollu fuq il-PNR. Imma mm, fil-verità m'hemmx informazzjoni pereżempju fuq il- aeroplani privati, għala jaf xista jiġri minnom daw l-aeroplani u xax jiġri ġofijom, drones, forsi anke aeroplani gbar, qed etta għamlu biex trattaw din il-problema ta' informazzjoni lakuna, ta' informazzjoni li ovvja, ta' li hija interoperabbli. Ħaġa oħra li hija l-iktar waħda skandaluża li hija sistema fili fija l-istati membri kienu qegħdin jimportaw il-kriminalità fl-Unjoni Ewropea. L-kim sejħa Golden System il-programmi ta' viżitaturi, naqas ta' passaporti, tiftaħ l-internet, jgħidak minn għawet l-ċur oħra ħajkollok il-passaport f'Ċipru, nkun fej jkun. Eh, u inti kull ma trid pereżempju f'pajjiżi kondotta mill-pajjiż oriġini ħajjina nissa nista antik il-kondotta minn ħafna pajjiżi fejn tħallasom u daqshekk joħorġulek. Jien xi ħaġa tal-waħġi qed nitkellmu hawnhekk dwar l-istati membri li huma mħażbin fuq rifuġġati e, persuni illi jridu jitlu fl-Unjoni Ewropea mhux biss għax qed jiġu e, e, għax jridu jitlu fl-Unjoni Ewropea, mbagħad jaħdmu għal organizzazzjonijiet kriminali u laqas biss joħorġu d-data fuqhom. Li kieku inti titlobhom biex ittihom id-data tlabtuhom, ma nafx jiena f'pajjiżi użaw il-ħarsin tad-data biex jagħtuni il-lista tal-persuni il-fuq minn 13,000 li rirċevew dawn il-Golden Visas dawn l-aħħar ħames snin. Grazzi tassew, Anna Gomes mela tassew qed jaħrab il-ħin bina. Nervoli goseb diġa edha forsi tista' taqbel illi mhux se nibdew minnu fih fil-ħamsa bil-punt taħħa forsi naqri iktar tard. Nixtieq nilqali l-ex kollega tagħna Stavros Nambeniz, grazzi lura l-libe, eh, nilqab lura l-libe. Mhux qed nara protesta ta' dak li minnaħa ta' Sinjura Wassenberg. Allora nitlob l-speakers biex jippurvaw eh, jiffokaw forsi fuq eh, aspetti, l-iktar aspetti salienti, u bat jekk hemm bżonn iżidu xi ħaġa bil-miktub imbagħad. Żewġ minuti tlieta lil kulħadd. ħanamlu l-istess ordni palma bdejna ġifiri nibdew bil-Komissarju King. Iva, grazzi. Nxieq fakkarkom illi jiena jiena kelli disa xu, disa minuti, eh, disa minuti eh, li frankajt mill-ewwel diskors tiegħi biex nġi għal xie mistoqsijiet li huma kollha tajbin. Kien hemm ħafna mistoqsijiet li jintalbu li kienu tajbin ħafna inkluż dik ta' Sinjora Gomes, illi jgħidu li neħu din id-definizzjoni seg dejqa ta' soġġet li diskutu l-lum, Iva, jina kontenti li nitkellmu fuqhom mod bilaterali fuq is soġġet li qed ndirizzaw l-lum. Nistanejt, nemmen għadir, minnaħa tal kommissjoni għanna naset ambizjonijiet ta' sew realistiċi dan il-qasam. Mal maħna għat maħsibna illi dinja xi ftit ta' soluzzjoni maġika bħal xi semma xi Bebda muħat. mu progress fuq dik u dawk kwestjoni dik li qed nippruvaw nagħmlu. Ineħħi mill-bżonn li nifukaw fuq l elementu ban tal-ġrida u terrorizmu l-użu effettiv ta' informazzjoni hija għodda biex nappoġġaw dawk li huma fuq quddiem. Pulizija, infurzar tal-liġi, mm, assessi tal-frontieri, ħadd mhux se jieħdu posthom. U xi ħadd li ma jistax jifhem ma tieħor ma jistax jifhem l-idea li qiegħda wara jagħmel. U anke jekk qed nirnexxiena nagħmlu dan il-punt mhux ser tneħħi il-ħtieġa il l-istati membri u l-Aġenzija tal-Istati membri e, jidi jagħmlu dak li qalu li ser jagħmlu fil-qasam ta' informazzjoni. Sa jekk jiex illi ngħaddu għall-implementazzjoni effettiva tal-PNR xi ħaġa li aħna semmejna qabel li naħadha bis-serjetà jekk hux nagħmlu użu tajba tajjeb tal-mekkaniżmi eżistenti u biex nagħmilha ċara għal-Revoli Verġa Jiena mhux daqshekk pessimist fuq l-użu tal-SIS. Iva ra użu tkabbir ta' 40% taqsim tal-informazzjoni fl-2016 għal persuni ta' interess potenzjali, ovvjament, jridu eh, namlu għahjar, met nejdu 40% fuq kull sena, ġifiet naraw ħafna investiment minna tal-istati membri minna ħadda, u rridu rridu nimprovaw l konvenċu investu iktar. U dan jista' jsih mod partikolari dak li huwa terrorizmu billi naqblu fuq il-proposti li jsiru fuq il-sim ta' informazzjoni obbligatorju fih dan l-SIS għal ta' għandhom x'qasmu ma' terrorizmu. Jiena nilqa' dan il-proposti allura b'dan il-din is-sala. Issa mista tkun soluzzjoni ġenerali tal-problema ta' terrorizmu di. Għana qed nippruvaw nagħmlu sensiela ta' emendi mirati għat apposta biex il-network ta' skambju ta' informazzjoni jkun iktar effettiv illi nirrispettaw l-użu u tal-għanijiet u u mistembidlu għadi ċifiri l-mitwaġiba mistoqsija ta' kif nirten nirrispettaw il-fuġitiet ta' fondamentali fil-prassi hija li aħna maħniex qegħdin nipproponu dawn l-emendi kull tip ta' bidla fil-drittijiet tal-aċċess jekk ikun hemm xi bidla mela dan irid naqblu fuq f'abbażi leġislattiv ġdid illi jrid jiġi eh, maqbul f'dan din is-sala. Din mhijiex eh, politika li qed tawassal għal teknoloġija fil-ferma tiegħi. U dan qasmi palma qalet Sinja Griesbeck li qed kull tliet xhur lura biex nippruvaw nattu saffiħor la oħra zeba. l li l-affarijiet li kienu fuq il-mejda nafu xinu ma l-riġni taħħom, solvejnijom, u bat rridu nħarsu li l-in minnek qabel ma namlu xejn aktar. U naraw jekk fil-fat rridu x'nindirizzaw dawn il kustjonijiet ta' interoperabilità. U għalija dinja operazzjoni ta' darba. U għed namluwa, mux skopper xie teknoloġija ġdida u nistaw namluwa, imma għax jem raġuni oħra, aħar għarruni valida nistaw namluwa, li niprofaw niproteġu minn jgħet fuq qoddim il-frontiera, assista l-frontiera, l-polizija, li jgħetiduna frustrati ħafna minnħabba li huma ma jistawx jifferifikaw fuq affarijiet li għandhom dritta li għan faċilment. Ġifiri dinajnu għom ġifiri bis-single search. U għem problema kbira fuq aliases li mhux qegħdin jinstabu. U l-intenzjoni tal-emendi fuq il-fiċija biometrika u l-repozitorju u għalli l-indirizzaw din il-kwestjoni. U jekk tistgħu tgħinuna għadċara, mux t tpotiġix abbużata minn ħadd għal għal oħrajn. forsanti, nitkellem fuq ta' informazzjoni ma' terzi, x'mu semmejniex imma dan il-qasam iktar ċar ikun u napprezza ħafna kieku. Aħna irridu nirġixu dak li qed jgħiduna il-professjonisti kulħadd irid l-access rules u l-data retention rules u limitation rules aħna smajna wkoll mod partikolari minn kollegi minn madwar din il-mejda, daw iddaħlu fil-proċess, il-ħin kollu ddaħlu wkoll se jkomplu jiddaħlu anki brabta mal-mistoqsijiet li saru ħajkonna iktar diskussjonijiet ma'kom u intom ser ikolkom taqblu fuq kull bitliet li jsiru. Thank you. So two minutes. Grazie. Eżor minuti jista għall-oħrajn. Sur Kerkov. Jina nishtiq nibda billi nejt palma għalħa tiħor, interoperabilità miex soluzzjoni minn kulħadd miex soluzzjoni maġika, l-ideja hija illi nkunu iktar effettivi biex nirrispettu id-drittijiet fondamentali mod aħjar kif edna marra f'sinar. Dawn huma biex naħsu il-blind spots. Għal dak kif edna fuq il-annessi, aħna t-kelmu fuq fuqhom bilateralment, ili naħdem fuqhom kemm minn sena għaliex anki speċjalment l-OSCS u anki databases tal-SCS, SIS u anki database tal-Europol li ċaħġa li dekonvenċina bħala ċifri li juri xo tajp li għamal dan il-grupp ta' ħidma li nsaħħu l-għol li juliza u li naħdmu fuq il-format li tejbu l kwalità u il-protezzjoni tad-data fuq il ta' kon fuq is-sukar tad-data iva huwa suġġett importanti, mod indipendenti bil-interoperabilità u naħnu iktar dik li protezzjoni tas-sistema ma sibx illi dan jista' jwasal għal vulnerabilità imma problema kbira ivan dek raġun. U bata minn saħa fuq l-importanza tal-personal li taw kif rajtu aħna tlabna sepol biex jaċċertaw l-formazzjoni ta' din persuna, il-ħarsin ta' din persuna. Naħseb li kif intqal fuq il-Common Repository li d-deja illi ikonna eh, data biometrika u alfanumerika biex nġildu kontra l-frodi u identità. Ideja i, il-problema hi, eh, kif qed naraw kas Berlin pereżempju, kien hemm persuni illi jiġu jaġġaw ħafna identitajiet u narawhom f'identitajiet identitajiet differenti u l-ideja i li nippruvaw nidentifikawhom. Jiena ma naqbel xejn ma ntqalma fuq it-Turkija, jiena mhux qed li għanna bżon nagħmlu qsim maċ-Ċina, qed li t-Turkija huma essenzjali specialment għal immigranti mis-Sirja u l-Iraq. Waħna nkun interess li niġu informati eh, mill-aktar fis għaliex dawn jimbatu xaħat fi spazju Schengen illi jkun ġej mill-Sirja u l-Iraq. Allura rridu nikopera ma' Turkija, kun zbal biex ma' minnħabba s s għana. tagħna. Mbagħad ovvijament għal ija jien sempliċement kontet kont tajtkom id-dejja li mid-dejja ma ġbitkom xejn fuq il-purpose limitation. Il-ideja hija illi waqt illi konna il-proġett li kena għabel id dibattitu anke fuq il-leġizazzjoni tal-Kommissjoni, hija okkażjoni biex nerġgħu nirrevedu ċertu affarijiet. Jiena ħanżomm il-punt tiegħi li konna ħolqien ta' silos wassu għal trattati differenti bazi tajba imma mhux raġuni bazi ta' bazi tajba, per eżempju Frontex, illi jista' jiġbor id-data fuq il-traffikar tal-bnidem illi jista' jiġi imqassam mal Europol għal dan ir-raġunijiet biss. Għalhekk jiena ma naqbilx naħseb li importanti illi jkollna dibattitu fuq il-purpose limitation u naqbel ma jistax naqbel kollox veru imma din tkun żbalik nħaddu ħaltu kollox. Thanks a lot. Now. Grazie. Issa, e signora Nigger tal-FRA. Grazie. Nibda b'xi punti fuq il-valur miżjut tal-interoperabilità u anki fuq il-kwestjoni tal-identitajiet multipli Għawnek għanna aħna il-flag data u l-fatt li il-persuna teżisti u l-fatt li il-pulizija jott ma jistax jaċedi. U anke fuq il-prinċipju ta' data minimization. U dina hija informazzjoni illi sta tinfluenza l-imġiba ta' ta' xi funzjonarju. Din hija ħaġa illi wieħed irid jikkonsidra forsi jkun hemm bżonn ta' bidla leġislattiva jekk tiġi adottata, mbagħad il-kwalità tad-dejta. Din hija ħaġa illi aħna wasanna li anki fir-riċerka tagħna fuq il-biometrika u fuq l-użu tal-databases fl-azil u fil-immigrazzjoni. Anki għanna l-użu tal-interoperabilità li jista' jkun hemm impatt pożittiv fuq l fare anki per eżempju fuq tfalli biex insibu tfal li intilfu. U anki rajna illi l-40 mm, fil-mija tal-gwardi tal-frontiera għalu illi l-informazzjoni miex profonda bizzejed biex tatjaw majnuna fil-ħidma taħħom. Bat puntiħor, L-użu mux lokali tad-data. Aċċess legali autorizzat online għandu jkun possibbli f'sitwazzjoni ta' interoperabilità bil-privacy design, però hemm riski għal disponibilità faċli ta' data eh, per eżempju taqsim ta' data illegali hemm anki l-possibilità illum li kun hemm il-funzjonari illi iċemplu l-funzjonarju ieħor biex ikollhom id-data disponibilità tal-informazzjoni. Tal L-istess riskju un umbat jista' jkun anki fuq eh, taqsim ma' pajjiżi terzi. Hawnhekk hemm bżonn għal biex ikun hemm salvagwardji iktar qawwijin u anki riskju għal hacking u għoli. Imħabba fil-fat li d data se jkun hemm iktar data disponibbli fid-database. U l-aħħar punt li nixtieq ngħid huwa l possibilità għal biex wieħed jasal għal assunzjonijiet żbaljati imħabba um, fil-kwalità ħażina tad-data. Għanna kwistjoni oħra anki fuq il-kwalità tad-data. Aċċess għad-data kanċellazzjoni ta' data u korrezzjoni ta' data zbaljata. U waħda mill-salvagwardi tal-data protection illi um, um diffiċli fil-VIS istu u Eurodac. U bl-interoperabilità din tista' żid u il-persuna li tfittex ma jkunx jista' jkun li persuna ma tkunx taf eżattament mm, minn fejn din l-informazzjoni ġiet ġenerata. Grazie. show that we have to be very careful when talking about interoperability. attenti ħafna fuq l-interoperabilità u fuq il li u sfidi jista' u jista' jkollna eh, u dibattiti anke ulterjuri biex niċċaraw x'nistgħu niddiskutu x'ma nistgħux. Però qabel ma ngħaddu għal eh, dan is-suġġett nisimgħu mingħand Sur Buttarelli. Tkun tkun il-viżjoni tagħkom fuq l-accountability hemm konsens illi il-manteniment tal-status quo hija sitwazzjoni li rridu nevitaw. Nistgħu għal daqstant namlu xaħġa u tini kummenti għajwa li emżon namlu analizi kas b'kas biex naraw li ma rizultati jistaw jintlaħ u għabbażi tal-leġizlazzjoni attuali u li ma għandhom bżon ta' intervenzjoni leġizlativa. Jena nibza illi rizultati l-iktar effettivi jistaw jitolbu sforz iktar sostanzjali. Ma jfissirx dan li ma nistaw namlu xej l-lum. Meta jiena ħarist lejn id-data tal- tal-Polizija tal Nazjonali f'pajjiżi, aħna autorizzajnihom biex jaċċedu minajr eh, ma jfixklu il-purpose eh, limitation biex jikunu jistaw jaċċedu għad databases differenti għax kienu edin jaċedu. Per li l-istess persuni kienu edin kienu edin ibidlu il-pjano u jmorru fis solar ta' fuq jew solar tisfel biex ikunu jistaw jaċedu għal databases differenti. Però kull azzjoni għanda tiġi mibnija fuq sforzi U nishtiq anki nitkellem fuq il-mistoqsija ta' Sinjora Kinniċi biex najti li traċabilità tal-assi differenti hija importanti biex niverifikaw li jiġi e, rispettat il-prinċipju tal-purpose limitation. U għalek aħna nimponu illi wieħed għandu jispeċifika il-file għal li jaċċeda għalih. E, fuq is-sikurta jina għad fil-grupp tal-livelloli illi kull azzjoni għal biex nżidu l-operabilità jfisser illi li tkun hemm evalwazzjoni tal-integrità tas-sistemi u dan naħar avveniment juri illi il-fat illi naqdu id-databases flimkien jista' jżid ir-riski u dawn huma riski li wieħed irid jevent jinkludi il-purpose limitation hija importanti għal eh, għal ċerka speċifika, ma kien f'termini ġenerali, għaliex peress li fit-trattati aħna għanna skopi differenti u ma nistawx namluhom fl-imkien daw. Per eżempju, ħaġa waħda hija l-immigrazzjoni u s-sikurezza eh, hija ħaġa oħra u din it-tendenza din it-tendenza wieħed irid jirrispetta. Ninsisti fuq il-bżon li nifukaw fuq l-analizi tal-informazzjoni rilevanti, mux biss il-sim tal-informazzjoni, għalix eh, eh, fil-kazijiet reċenti se qed nagħmlu investigazzjoni fil-Renju Unit, però eh, kellna anki l-każ tal-aħwa Pulibali fi Franzu, u rajna li mhuwiex biss żball umani ma kien anki riżultat ta' teknika ta' investigazzjoni li tista' titbiddel forsi Allora jiena li nirrakkomanda illi il-Parlamenti Nazjonali u koll jiġu involuti f'dan il-dibattitu. L-aħar komment u eh, kont qed niddiskutu uh, eh, fil-kunsilli u proposta reċenti tal eh, tal kommissjoni u kien hemm mistoqsija mill-amministrazzjoni Obama ekk aħniex aħna qegħdin nisegwu l-approċċ eh, għadim eh, tal-Amerika, ma jena telom le, għaraw il-rapporti, għaraw il-dibattitu, aħna għanna bżon intejbu situazzjoni u aħna dan huwa l-uniku mod biex nistaw intejbu il sitwazzjoni u jiena nilqa għal daqstant l-approċċ inklużiv tal-Kummissarju King u hemm ħafna ħidma xisir. Grazzi kollegi, jiena se jkolli nala un ringrazja fil-qosor il-kellima kollha fil-panel kienet eh, diskussjoni interessanti u tajnuna biex nifmu x'inhuma l-mistoqsijiet u il-punti importanti u fuq fejn ma ftemniex u xinu ma l-punti futuri li rridu nitkellmu fuqhom. Jena żgura li se nitkellmu anki nerġaw minna għaru ftit ieħor biex nitkellmu fuq il-partijiet politiċi u tekniċi. Grazzi tal prezenza tagħkom u issa direttament se għal punt li mis fuq l agenda tagħna illi hija importanti ħafna koll għalix hija fuq il ġlida kontra il-kriminalità ċibernetika. Il-rapporter Signora Vosenberg illi ħati prezenta u daw kolla li u jitilqu e, nitlobkom tamluħ silenzju biex nkunu nistaw nkompru u biex il signora Vosenberg tista til e, ti prezenta il-abbozz tal-rapport taħħa ta' inizjativa fuq il-ċiberkriminalità. Um, u anki il-membri tal-panel sejt u mbagħad wara senati il-mikrofonu li shadows. e signora Vosenberg, inti għandek il-mikrofonu. U nitlob skuża anki tal-fatt li qegħdin maħda l lura fil-ħin. Grazzi, President. Kiena Kien importanti nistennew ftit għax e, diskussjoni kienet interessanti ħafna u kien importanti li nissimaw l-intervenzjonijiet. Jaha nibda direttament biex niprezenta la bostija. L-elementi l-iktar importanti tal-ġlida kontra il-kriminalità informatika. Kollegi, fil-abbozz eh, ta' rapport jien referenza għal sitt elementi principali li fl-opinjoni tiegħi huma eh, dawk li ma' iktar importanti biex inkunu nistaw nġildu kontra il-kriminalità informatika. L-imuma dawni is-sitt elementi? E, l-prevenzjoni, nżidu responsabilità għal minjati servizzi, it-tisħiħ tal-kooperazzjoni tal polizija eh, u tal-autorità ġudizzjarja, elementi elettroniċi, il-ħolqin ta' kapacitajiet eh, fuq livell Ewropew, capacity building u bat il-kooperazzjoni mal-pajizi terzi. Fuq il-prevenzjoni tal-kriminalità informatika għanna aspetti eh, importanti ħafna, eh, fondamentali, jridu nissaħħu il-reazzjoni tagħna għal teddidiet ġodda attenzjoni partikolari għal eh, għall-utenti liktar dajfa u għawnek jena prezentajt MND emendi biex nkunu nistaw nidu proposta eh, ta' istruzzjonijiet speċifiċi eh, bħala uh, istruzzjoni sekundarja għazzaza. U importanti li ikunem dan l-element ta' uh, ta' edukazzjoni fl-Istati membri, għax il-teknoloġija imxiet il-qoddim eh, iktar malajr mill-attività mil legislativa. U rridu namlu evalwazzjoni anki tal-istati membri fuq dak li għandu xaqsam mażlida kontra kriminalità informatika, e, evalwazzjoni kostanti u matem bżonn anki approċċ Ewropew għal din il-ġlida. Approċċ li jkun kompatibli ma' drittijiet fundamentali u ma' l-protezzjoni ta' data personali. U mat fuq dak li għandu xaqsam mal e, e, ma' se, se, se, service Eh, providers, hemm e bżonn iktar responsabilità biex il-kontenuti online illegali jiġu eliminati minnu fih u b'mod effettiv. Eh, malajr ħafna għaliex e, it-teknoloġija tiżviluppa malajr ħafna wkoll. Hemm bżonn li jkun hemm tisħif il-kooperazzjoni e, bejn l-awtoritajiet tal-istati u dan huwa importanti ħafna jekk aħna rridu nsaħħu u naġlu il-proċedimenti ġudizjari u anki l-arfi rikorximent reċiproku eh, ta' sentenzi. F'dan il-qasam, f'dan il-qafas, il-kooperazzjoni ġudizjarja u tal-pulizija se ti kontribuixi għal armonizzazzjoni tal-proposti differenti biex nkunu nistgħu un bat azzjoni iktar effettiva. U din hija eh, valvola ta', ta sikurtà li tiġi legalizzata pratikament u l-għan huwa da huwa biex nevitaw il- eh, it-tixrid tal-reatu anki biex ikun hemm sanzjonijiet. Aħna nafu li ħafna minn dawn ir-reati mhumiex kastigati għax il-kriminali dejjem isibu modi ġodda biex eh, eh, biex jaġixxu għal daqstant il-liġi għandha tkun eh, kapaċi tiġilet kontra dawn il-forum ġodda ta' kriminalità li jirvolvu kuljum. Umbagħad u fuq l-aspetti leġislativi hemm diffikultajiet uh, gbar biex nidentifikaw li ma huwa li mija liġi applikabli fil-reati transkonfinali għax hemm eh, ċerti leġislazzjoni speċifiċi fl-Istati membri li rridu narmonizzaw hekk aħna rridu li jkun hemm afas eh, jew umbrella biex ngħidu hekk Ewropea fejn l-istess reat huwa rikonoxxut fuq żdoċ naħat ta' frontiera u għal daqstan dan importanti biex nkunu nistaw daħdmu b'mod effettiv f'dan l-imġiba illegali li naraw ħafna drabi fuq l-internet. bat, u importanti anki li nużaw li evidence Eh, din hija importanti ħafna biex li tkun tista' tiġi appli użata eh, fil-proċedimenti biex eh, biex tista' tiġi użata anki fis-sentenzi jiena naraw x'inhi alla realtà jiena avukat personalment u nafu x'inhi x'inhuma riski meta jkun hemm każijiet speċifiċi, preċiżi, e, e, li r-riskju huwa li nitilfu kollox imħabba li ma jkunux jistgħu iġużati dawn din l-evidenza. L-implementazzjoni sħiħa ta' direttiva fu l-implementazzjoni effettiva eh, tal-e-witness tal e witness u importanti u dinja ħaġa li għandha tiġi romanizzata biex tatina il-ċertezza tal-liġi. Meta wieħed isum bat il pozizjoni tal eh, autoritajiet Ewropea attivi f'dan il settur irridu nsaħħu riżorsi fuq livell Ewropew biex inkunu nistgħu naġixxu b'mod konkret u biex inkunu nistgħu nużaw dawk l-istrumenti illi jipermettilna naġiċu kontra eh, il-kriminalità informatika. U fl-aħħar, il-rapport eh, barra mill kooperazzjoni bejn l-Istati membri, anki eh, bżon ikun hemm kooperazzjoni anki mal-pajjiżi terzi. Aħna nafu li l-kriminalità informatika fuq l-internet għandha tikkonsidra li l pajzi terzi għandhom rol importanti għal daqstant iridu nsaħħu l-kooperazzjoni magħhom ukoll għax inkella kwalunkwe azzjoni li nistaw niftħu, nistaw nibdew aħna waħedna, eh, anke tkun eh, profonda, ma ma se tkun effettiva bizzejiet. U importanti u koll il-kontribuzzjoni ta' settur eh, ġudizzjarju. Jiena tajtkom prezentazzjoni tal-qafas ġenerali b'mod telegrafiku illi nistaw aħna nużaw biex nizviluppaw ir rapportana tagħna. Mbagħad eh, fuq dak li għandu x'aqsam mal-kalendarju. Fis-6 ta' Ġunju ġifieri ġimgħa dieħla hemm l-iskadenza l prezentazzjoni tal-emendi. Tiegħi, emendi tiegħi, manki tal-kollegi. Mbagħad ir-rapport -ra Umbat se tiġi votata fil-Kumitat f'Lulju, umbat f'Settembru fil-Plenarja. Grazzi. Grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtna fuq dan rapport importanti ħafna fuq il-kriminalità informatika. U issa naddu għax-shadows u l-ewwel net għal-SND Sinjora Dalli. Grazzi, President, u nibda mill-ewwel billi nirringrazzja l-rapporter u anki tal-li taħtna sit prioritajiet illi qed tifoka fuq hi. Hemm ħafna kwistjonijiet li aħna nistgħu nibnu fuqhom, mhux se nirrepeti. Nirrepetihom imma nixtieq nifoka fuq xi kwistjonijiet li jiena nixtieq nintroduċi fisem il-grupp tiegħi fir-rapport b'mod partikolari Peress li l-avvenimenti tal ġemat li għaddew orew dejjem iktar kemm huwa importanti li l-Ewropa jkollha strumenti biex jgħinu l-awtoritajiet ħalli nkunu nistgħu nafaċaw l-isfidi li għandna qudiemna għall-awtorijiet. Meta naraw eh, il-kwistjonijiet tal-avveniment li ġara f'Manchester hemm żewġ lezzjonijiet li nistgħu nitalmu. L-ewwel net hija li raġunament eh, tal-cybercrime qed timxi minn eh, mhux biss finanzjarja ma anki eh, edha timmira kontra l-ordni soċjali. Kien hemm 70,000 elf devices u anki ta' qed nitkellem fuq l-attak ċibernetiku li sar fir-Renju Unit dal-aħħar fid-dinja kollha. U t-tini punt huwa li l-attak ġie mwaqqaf mill eh, espert indipendenti ta' sikurtà li kien qed jagħmel riċerka indipendenti u dan jipprova b'mod ċar li aħna rridu nimvolvu l-komunità biex inkunu nistgħu ikollna eh, anki l-kooperazzjoni tal-esperti. Dawn huma żewġ kwistjonijiet li rridu li eh, rridu ninkludu fil-rapport u l-emendi tiegħi huma fuq dan. Dawn l-aħħar attakki ċibernetiki eh, għajmuna kuxenza fuq l-infrastruttura u rridu aħna zidu l-attività tagħna biex niżguraw li għandna l-istrumenti ġusti biex niġġieldu kontra dawn l-attakki. Hemm min jgħid li l-ċiber eh, l attakki reati ċibernetiċi huma l-reati tal-futur Imma huma tal-lum ukollu biex, niġildu kontra dan irridu nimpenjaw il-komunità u naħseb li hemm ħafna modi biex dan jsir. Mod sempliċi huwa illi nħeġġu iż-żgħażagħ isibu isibu fid-difetti fl-infrastruttura qabel ma jiġu dawk qabel ma jiġu attakkati b'dawk illi għandhom intenzjonijiet ħżiena u bena namlu għek jinkun nistaw namlu progress bir. Kwistjoni oħra, eh, nistaw nikon nistaw nikontemplaw huma illi niġġieldu kontra aspet speċifiku kontra la busta tfal online. U anki hawnhekk iridu inqajmu l-kuxjenza tal-komunità u fil-emendi tiegħi jiena nixtieq nidi sistema ta' riportar anonimu Eh, biex il-nis li rapportaw eh, reati u mġiba ħażina eh, mot anonimi u dan u bekk il-persuni jistaw jħossu protetti. Dan u għamen dinja għamen doħra li għandi f'moħħi niprezenta anki emendi oħrajn biex nadvok biex nirakomandaw għas-settur privatu pubbliċu biex ikun hemm iktar strumenti biex ikun hemm eh, kuxenza ħjar fuq il-serq eh, eh, tal-identità jien naħseb li rridu nifmu l-sfidi ta' teknoloġija, pero rridu anki naċċettaw il-potenzjal illi għanda l-innovazzjoni biex il-partijiet kolla interessati jistaw jiġu flimkien biex natu li soċjetà sens ta' sikurta fil-era digitali. Għal darboħra, grazzi għal rapporter u jina nħares għoddim biex neħdem maħħa u maċa dawż l-oħrajn, grazzi Mirjam. U issa fisem il-grupp għalde eh, eh, Natali Grisbeck. Grazzi, grazzi rapporter, tal-approċċa kooperazzjoni tajba, inklusiva Ma tali probi kħarġna la bozz malajr. Mela għal daqatajn. Għalix u kol jħana mal-lemedi minkejja li kol report mhuwiex disponibbli fil-lingwa tija, lingwa tija nixtieq nagħmel xi ħaġa xi kommenti preliminari billi ngħid li jiena naqat bil mal gwida li ġew proposti fuq l-an ġenerali biex jintejbu il-reazzjoni tal-krisi ċiberkriminalità tal-attakki li nbidel li adatta ruħu mod rapidu ferm u illi qed jitla kull ma jmur. Aħna qegħdin nimxu lura fil-verità, qegħdin lura fil-verità f'kwistjoni kriminali għaliex min qiegħed iktar quddiem minna. U anki fuq dan il-qafas komuni Ewropew hija xi ħaġa ta' bażi illi għandna nibnu fuqha fejn aħna ħansibu konsens malajr, speċjalment fuq il-infrazzjonijiet u anki fuq il-lanijiet prioritarji li jinti ħabbart fuq il-prevenzjoni, nitkellmu fuq il-cyber resilience. Nħatidna ħafna dwaru dan, aħna rridu nsaħħu r-resistenza tagħna f'rizzam l-attakki u din ir-reżiljenza hija li biex nagħtu ter sensitività l istati membri. Jiena għandi xi riserva fuq xi punti illi ma l-ewwel daqqatajn eh, tista' tkun kontroversjali ehm, bħal pereżempju l-provi elettroniċi u r-responsabilità tal-pjattaformi u anke limitazzjoni tal-ċifri. Ehm, il-fatt li qed innaqsu għadi mhijiex affidabbli aħna għandna bżonn illi naħdmu iktar fuqha. U allura biex nagħlaq mod iktar ġenerali il-għandu priorità ta' dan ir-rapport huwa doppju fil-ferma tiegħi. L-ewwel net għandna għandha identifikazzjoni li identifikaw eh, li huma importanti fuq pjan livell Ewropew ta' x'jaħdem ma jaħdimx, identifikaw il-vulnerabilitajiet li jeżistu fl-Ewropa minħabba li fid-dawl tal-strateġija ta' qabel tal-2013 ħafna affarijiet li jinbidlu għakke mux ċessarment ħagġa tajba, imbat identifikaw fuq livell ta' unjoni u koll l-lan ta' li aħna nidefinixu prioritajiet ta' najna nixtieq li konna metodu fis-sistemi kollha illi aħna nippruvaw niksbu li kunu immirati biex naraw xinu l-prioritajiet, nanalizzawhom u li nipproponu kif eh, biex ikunu iktar effettivi li nażlu żewġ li tarba punti ewlenin fej Aħna fil-Parlament Ewropew irridu nkomplu naħdmu fuq dik dan ir-rapport ta' inizjattiva li aħna <clears throat> li għandkom responsabilità għalija li tkun konkreta u qed jista' jaqra dan huwa kemm tejn fuq fuq imbagħad ovvjament eh, kif qed ukoll ħanamel l-emendi tiegħi ħatijek. Grazzi. Merci beaucoup Natalie. Euh, Grazzi Natalie. Issa fisem il-gwe Cornelia Anst. Grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid illi kellna xi diskussjonijiet fuq il-kriminalità ċibernetika hawnhekk fil-Parlament. U diġà tkellemna eh, fuq l-affarijiet li ma madejjinu skont dan ir-rapport abbozzat ehm, qed naraw ħafna aspetti pożittivi fuq numru ta' osma. Nista' nagħti kritika, imma nista' nagħti għalissa. Dan din hija bażi tajba għax-xogħol tagħna, imma hemm xi punti li aħna nixtiequ li mhux qed iġbuna daqshekk. U din narawha fid-dwatitu kollu, speċjalment mod iktar ċar, speċjalment fuq x'qed ngħidu ġifieri x'inhu x'inhi din il-kriminalità ċibernetika. Per eżempju, jekk aħna nħarsu lejn permessa B Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kriminalità ċibernetika. U kif nistgħu nkunu ċerti u kif ħajkun hemm reazzjoni tajbin. Għadha mhijiex xi ħaġa ċara għal kollox u din hija xi ħaġa li qed narawha wkoll fil-rapport tal-inizjattiva u l-prezentazzjoni kollha kemmi. It-tieni punt. Dan huwa marbut ma' paragrafu 17 li l-innovazzjoni mandiġ titwaqqaf bil-burokrazija mill-izviluppaturi tal-software. Din hija problematika għalina għaliex mill-affarijiet kollha nridu nkopru dawn huma importanti. Naħseb illi mhux qed ikun reazzjonijiet tajbin meta nitkellmu fuq l-affarijiet li jridu jiġu implementati fuq ta' diżviluppaturi. F'paragrafu 18 ukoll hemm bżonn nistudjawha din il-penali minimi din mhi xi ħaġa li ġiet diskussa jew deċidejna fuqha. Anki fuq il-penali minimi u massimi. Dinja xi ħaġa li aħna ma naċċettawx, ma naċċettawx il-lingwaġġ kif inhu bħalissa jibqa' kif inhu mhuwiex aċċettabbli. U rridu anki niddeċidu fuq id-din it-sistiġ definita b'mod ġenerali. Imbagħad għandna 22 u 23 u Sir Demezzier għal il-Ministru tal-Affarijiet Interni fil-Ġermanja tkellem fuq l-encryption hija xaġa importanti, imma jiena mħasba fuq il-mod ta' kif din hija bozzata Ġiġi mux għet naħdmu għahidna, fit-22-23 aħna ħan resqu xie punti, ma nistawx ħallom kif huma. 26 emmek għandi problema u koll fejn qed ngħidu li nagħmlu restrizzjoni fuq il-privatezza tal-internet mill-links u jew il-ħodda li tiġi użati mill-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi. Eh, imma Naħseb jekk ikun hemm ċertu diffijiet, ċertu leaks, dawn iridhom jiġu reġistrati, notifikati u naqsu r-riskju. Imma l-mod ta' kif innu ma spjegati hawnhekk, jisna qed ngħidu li qegħdin niftħu eh, din l-opportunità u naħseb dan huwa l-approċċ il-ħażin. Imbagħad fuq il-lingwaġġ speċifiku naħseb nistaħalli hemmhekk imma hemm numru ta' diskussjonijiet li jsiru għalissa nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna Cornelia. Issa nadu għal Filip Lambre tal alħodar Grazzi ħafna l-relatur tal-li tatna l-ewwel idejat u għal ftuħ ta' dan id-dibattitu fuq l-evalwazzjoni tal-direttiva ta' kriminalità ġibernetika. Nasab irridu eh, nħarsu leha b'ċertu perspettiva. Fed nitkellmu fuq narmonizzaw dispożizzjonijiet kriminali fuq il-materjal, mhux se l-problemi tagħna fil-ċiberkriminalità u s-sigurtà eh, ċibernetika wkoll. Dan huwa punt wieħed u naħseb din għandha tiġi msemmija fir-rapport fejn ngħidu illi jrid ikun ehm, sanzjonijiet eh, jew penali kriminali minimi u massimi fl-istati membri għal ċertu attivitajiet kriminalità ċertu attivitajiet kriminali. Ma naħsibx li l-affarijiet ħajkunu aktar sikuri jekk ngħidu hekk biss, għaliex is-sigurtà fis-soċjetà ma tiġix biss eh, bl-armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet kriminali biss. Irtu kollok l-infurzar mill-awtoritajiet standards ta' sigurtà u sikurezza eh, mod ġenerali u mhux se jkollok eh, persuni li qed jimxu fit-toroq sikuri jekk ikollha liġi kriminali biss imbagħad ma jkollokx brejkiet fuq il-karozzi. Eh, irridu naraw eh, kif ma naħdem fit traffiku rridu niddiskutu dawn l-affarijiet kollha u din għandha tiġi msemmija fir-rapport. Għalli najt li wara l-dispozizjonijiet bil-kem ġew eh, implementati fil-laki legali tal-Istati membri, Meta nitkellmu fuq il-bidliet ta' sanzjonijiet, naħseb hija xi ħaġa bikrija wisq, speċjalment fuq sanzjonijiet minimi għaliex eh, qed imur lil wisq mill organizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal liġi kriminali għadna l-bot u din rawa anke fis-sistemi legali li huma differenti ħafna. Pereżempju bil-mod ta' kif l-imħalfin jiddeċidu fuq każijiet eh, tal-livell aktar baxx. U allura naħseb diġa qed nagħmlu pass il qudiem kbir fil-direttiva ta' ċiberkriminalità, imma issa irridu nħarsu qudiem lejn il-liġi kriminali u hemmhekk għandna biċċa xogħol iebsa. Eh, irridu nħarsu lejn il-lakuni kollha ta' sistemi tal-IT m'għandniex ehm, responsabilità minnaħa tal-liġi ċivila għal-lakuni li jinsaq li nistgħu naraw. Apparti il- responsabilità ċivili u danni diffiċli li t-provom dawn id-danni fil-situazzjoni ta' sigurtà ta' fuq l-internet għaliex hemm ħafna situazzjonijiet ta' ksur rridu naraw li jkun hemm ħer mhux biss għal min qed jipprovdi dawn is-sistemi tal-IT imma anki anki inti sistemi l-oħrajn li huma responsabbli. Dinja xi ħaġa li ma teżistix palissa għanna nitolbu l-Kommissjoni biex ikun hemm standards fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemmi, nasib din hija importanti ħafna u din tlabnija bħala Parlament darbtejn. Anke fil tolba ta' sorveljanza eh, tal-massa, aħna hawnhekk tlabna b'mod ċar, per eżempju wkoll illi irridu intejbu standards tas-sigurtà fil-infrastruttura tal-IT ġifir nirregolaw aħjar li kolem anke teknoloġija ta' open source li għandhom ikunu fil-qalba ta' infrastruttura fl-Unjoni Ewropea. Dan kollu naħseb għanna nara nistudja ftit u għanna ntejbu ir-reżiljenza tal-sistemi. Għalix palissa diffiċi tgħid li xi ħaġa li huwa reja, għaliex palissa jisna qed nidħlu fid-din il-miftuħ u qed ngħidu li kull min ħajjidħol jidħol li huwa kriminali, ngħidu li huwa kriminali ma naħsibx ħanta jibu s-sitwazzjoni. Tranġa l-affarijiet kollim kienu mbagħad ittejjeb il-liġi wkoll għal dawk li qegħdin jagħmlu danni u l-ħsara. Grazzi. Grazzi, naħseb huwa ċar anki waqt id-dibattitu li dan huwa rapport importanti ħafna u eh, jidher ukoll illi hemm bżonn ta' ħafna dibattiti biex nagħtu definizzjoni tal-pożizzjonijiet differenti illi għana. Ma nafx il sinjor Vessenberg jek tixtieq xiżid punt ieħor fl-aħħar tad-dibattitu. Sinjura President. Ovvjament, kwalunkwe laqat li hemm li huma meħtieġa se jsiru aħna lesti nilqgħu l-opinjonijiet kollha ta' u gost li hemm opinjonijiet differenti wkoll. Il-punt hawnhekk huwa illi nippruvaw nilħu konsens u nilħu il-kompromessi meħtieġa wkoll naħseb lan. Huwa wieħed ċar. Mandi xejn iktar xi nżid imma dejjem lestan il suġġerimenti u ħerqana biex naħdem flimkien magħkom, grazzi. Thanks a lot, and just to remind... Grazzi ħafna u xtaqt infakkar lil kulħadd illi id-data ta' skadenza l-emendi hija 6 ta' Ġunju, jiġifieri kull min jixtieq iżda xi ħaġa jkiġobkom eh, għamlu xarkom sa dak il-min. Issa, il-punt li jmiss huwa l-drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali. U hawnhekk aħna ħan nisimgħu mir-relatur Sur Boni għal direttiva proposta fuq id-drittijiet tal-awtur prezenta l-opinjoni għaliex il ħajati opinjoni tat regola 53 plus. Eh, Is-sur Bawni jek jaġbok. Nirringrazzjak, grazzi kollegi, jiena eh, l-estate opinjoni abbozzata fuq id-direttiva ta' drittijiet tal-awtur fejn edin in-isu il-kompetenzi Eh, jina fokajt fuq artiklu 13 u il-premessi relevanti għaliex naħseb illi dan huwa l-artiklu fejn jista' jkollna implikazzjonijiet ċari għal drittijiet fundamentali, speċjalment fuq id-dritt tal libertà tal-espressjoni u l-ħarsin tal-data personali, dikunu ċerti li kwalunkwe soluzzjonijiet li jiġu dotati qed jirrispettaw it-trattat ta' drittijiet fundamentali. Eh, aħna nipprova nsib bilanċ eh, bejn interessi differenti u għal dan il-għan l-opinjoni abbozzata qed tagħti kjarifiki fuq eh, l-ambitu tal-artiklu. Il-fornituri ta' servizzi tal-informazzjoni fil-prestazzjoni tagħhom qed jaħdmu mal-pubbliku huma involuti b'mod dirett sabiex il-xol ikunu ikun disponibli u anki biex eh, jipromovu il-xol tal-awturi l-publiku rridu jimxu mal-ftemiet tal-licenzjar. Dawk li jaħdmu b'mod automatiku, mod pozittiv, mod passiv ħajkun il-barra mill-ambitu ta' din dispożizzjoni. Qed ngħidu wkoll illi l-fornituri ta' servizz li joħorġu l-barra mir-responsabilità u l-eżenzjonijiet taħt id-direttiva tal-Kummissjoni tal ħajġu esklużi wkoll mill-ambitu. Jiena proponejt soluzzjoni li sabiex nkunu ċert il-fornituri ta' servizz li huma attivi u li qegħdin jagħtu qatt eh, ta', professjoni operazzjoni kun jistaw jimxu mal-ftejmiet mal ftejmiet tal licenzjar Dawk illi mhumiex attivi però Illi huma teknikament biss qegħdin jospitaw il-kontenut m'għandhomx jagħmlu sorveljanza fuq l-utenti tagħhom għaliex hekk ikunu qegħdin niksru drittijiet fundamentali, speċjalment id-dritt tal-privatezza u l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma. Jina, lek introduċtejt il lingwaġġ fejn idu li l-implementazzjoni tal-ftejmi tal liċenzjar il-fornituri tal servizz għandhom jihdu miżuri proporzjonati u alternativi. Dawn il-miżuri għandhom jiġu introdotti b'kooperazzjoni mal-utenti eh, tajbin. Minar kooperazzjoni ma jistax ikollna soluzzjoni tajba fil-ħidma tagħna. Dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur għandhom jindikaw lill-fornituri ta' servizz il-xogħlijiet fuq eh, oqsma oħrajn dwar fuq xiex għandhom id-drittijiet tal-awtur. Apparti minnek, il-fornituri ta' servizz għandhom jinformaw l-utenti fuq il-miżuri li huma implementati jaraw jekk mhux qegħdin jaħdmu jekk mhux ehm, ċari, preċiżi. Issa, sabiex ikun hemm neutralità teknoloġika u anke biex inqisu il-kapaċitajiet teknoloġiċi tal-SMEs u l-startups, l-opinjoni abbozzata qed titkellem fuq miżuri adekwati u proporzjonati eh, pala eh, terminu aktar wiesa li jista' jinkludi wkoll teknoloġiji jew miżuri oħrajn. Jiena ma nixtiex nitkellem fuq li ma miżura għandha tiġi użata dan l-approċ eh, juri juri koll li konem hemm neutralità teknoloġika. Mhux il-kumpaniji kollha jistgħu eh, eh, eh ċertu teknoloġiji sofistikati. Il-miżuri li ħaj applikaw għandhom jirrispettaw il-drittijiet fundamentali f'artiklu 15 ta' direttiva u għalhekk hemm teknoloġiji ta' rikonoxximent awtomatiċi għaliex ċertu aspetti mhumiex neutralment teknoloġiċi. Jiena wkoll daħalt l-obbligu fuq l-Istati membri biex nitkunu ċerti l fornituri ta' servizz u f'kooperazzjoni ma' dawk li għandhom id dittijiet tal-awtur ikollhom mekkaniżmu għall-utenti illi jgħidu illi għandhom dritt jew eżenzjoni biex jużaw ix-xogħol protett u anki jimxu mal- mal-mekkanizmi tar redress Importanti u koll illi xol tal-utenti jiġi meqjus meta nistabili xol laħjar prassi għall-implementazzjoni tal-ftejmit il-rappresentanti tal-utenti għandhom kun jistaw jipparteċipaw fid-dialogu mal-partijiet interessati kollha involuti. Għazis kollegi, il-bidlit kollha li ġew introdotti, edin hemmhekk sabiex nkunu ċerti li jkun hemm ehm, soluzzjoni bilanċjat, nkunu ċerti li drittijiet ta' dawk li għandhom dritti tal-awtur Eh, u l-awturi jiġu protetti. Minna l-oħra jdu jkunu ċerti li drittijiet fundamentali u libertajiet tal-persuni jiġu eh, imħarsa. Rridu kunu ċerti wkoll illi aħna ma nobbligawx l-SMEs u l-startups biex jiżviluppaw eh, soluzzjonijiet teknoloġikament komplikati illi ma jkunux forsi jistgħu jifilħu jħarsu għalihom. U jkun hemm anki soluzzjonijiet teknoloġikament neutrali. Il-data ta' skadenza hija fi 6 ta' Ġunju nofsenar eh, kif eh, li eh, ħdimna mal koordinaturi li għadna biz bl-Inglis jena għana biex nisma l-opinjonijiet ta'kom. Grazzi ħafna surbawni tal-din l-idea tan preċiza li tajtna. Issa nixtieq dir kelma li Shadow Rapporters nibda Mr. Kasser għall-SND. Grazzi ħafna u nirringrazzja l-Sir Boni tal-prezentazzjoni. Il-Komissjoni qed indirizz artiklu 13 ta' riforma ta' drittijiet tal-awtur u il-premessi relatati biex eh, neħu dan il-vojt fil-valur. Hemm dan il-vojt fis-soċjetà ħafna drabi għal vantaġġ tal-kreaturi. U il-valur sħiħ tal-kreaturi għandu nċertaw li hemmhekk. Imma l-problema ewlenija ta' artiklu 13 hija li miex bizzejiet biex nilħu dan din il-mira. Apparti minnek, punt importanti ħafna l-libe, u li artiklu 13 ta' riforma ta' drittijiet tal-awtur iwasal għal inċertezza legali u hemm ħafna teddit ukoll għal libertà ta' espressjoni fis-soċjetà diġitali. Min kif qed nifhem artiklu 13 jiena dan ħajaffettwa mijiet eh, ta' eluf eh, ta' pjattaformi, ħafna startups u miljoni ta' ċittadini Ewropej illi japplodjaw il-kontenut eh, ta'kom, tagħhom. U għalhekk meta nħarsu lejn dan artiklu l-premessi jista' jbiddel radikalment il-qafas Ewropew għall-użu tal-konsumaturi u negozji. Apparti minn hekk jibqa' mhux ċar dwar kif il-ħlas eh, se jisir għal il-persuni illi joħorġu bil-kontenut li għandu drittijiet tal-awtur. Jiena naħseb illi t-tekst propost huwa problematiku f'numru ta' aspetti. Aħna naħsbu illi din il vizjoni kritika narawa spessa wkoll fl-opinjonijiet tal-kumitati l-oħrajn ukoll. Oħrajn jissuġġerixxu wkoll illi għandna nħassru artiklu 13 jew inkella nirriformulawh għal kollox. Jiena nixtieq insemmi xi punti li huma relevanti b'mod partikolari għal libertajiet ċivili. L-ewwel ħaġa hemm nuqqas ta' kompatibilità mal-direttivi eżistenti tal-Unjoni Ewropea u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-libertà tal-espressjoni hija eh, taħt id-dita. Artiklu 13 u l-premessi relatati qegħdin jinterpretaw il responsabilta marbuta fid-direttiva tal-e-commerce billi jeskludu ħafna mill-servizzi il-direttiva tal-e-commerce qiegħda tipproteġi proteġi ehm, fil-liability tagħha fil-dispożizzjonijiet tal-inta. Taħt id-direttiva tal-e-commerce, l-scanning tal-kontenut bidrittijiet tal-awtur mhuwiex projbit, imma direttiva tal-e-commerce jipprojbixxi l-istati membri milli jintroduċu obbligu fuq pjattaformi illi kollom ċertu attivitajiet ta' filtering. Għalek, issa l-Kommissjoni edha timponi filters mandatorji fuq eh, teknoloġiji sabiex nwaqfu l-ftemiet bejn is-siċċa ta' ċivili minn qed il servis u dak li għandhom id-drittijiet tal-awtur. Għalhekk hemm kontradizzjoni mal-direttiva e-commerce u anke tmur kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-orti eh, tal-Unjoni Ewropea tgħid li dawn il-miżuri qed tmur kontra l-artikli differenti tal-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan l-obbligu li tiġi tilliċenzjata u jiġi filtrat il-kontenut għal dak kollha li jużaw l-internet hija ta' periklu kbira kbir għaliex qed ikun għax jimmina id-drittijiet fundamentali u l-libertà tal-espressjoni ta' miljuni ta' ċittadini. fl opinjoni tagħna irridu naraw billi ma jkunx hemm taqis fil-libertajiet u drittijiet fundamentali. Artiklu 13 ukoll qed problema ta' privatezza u data personali. L-implementazzjoni ta' artiklu 13 jista' e, joħloq ċertu problemi fil-data personali. Li jkun hemm ċertu software jimplika li jkun hemm proċessar tal-data personali fl-opinjoni li be aħna rridu kunu ċertu ma jkunx hemm interventi eh, ma jkunx hemm problemi fil-protezzjoni tad-data fid-drittijiet eh, tal-privatezza. Il-filtering tal-kontenut ma nasibx li għala ħjar mod biex naħu l-ksur li jkun hemm fuq l-internet. Dan għandu effettività limitata biex niġildu il-piracy dak li huwa importanti għalina fil-komitat tagħna jista' jiġi użat ħażin. U l-użu ħażin tal-materjal jikser il-kontenu tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U hekk hemm komplikazzjonijiet u hemm noqqas ta' effettività u m'għandniex eh, nissagrifikaw id-dritt tal-kelma u tal-espressjoni fuq internet għal xi ħaġa illi mhux se twassal suċċess It-telet punt hemm noqqas ta' ċarezza wkoll il-lingwaġġ ta' artiklu 13 u il-premessi relatati huma ambigwi u mhumiex konsistenti. Din in-noqqas ta' ċarezza se twaqqaf il-ċertezza legali miflok it-tejjiba fl-Unjoni Ewropea fuq responsabilità tal-fornituri fil-ksur tal-rittijiet tal-autur tal-utenti tagħhom. Ir-raba punt, il-mekkaniżmu tal-ilmenti għall-utenti huma importanti ħafna skont eh, kif l-artiklu l-premess skont l-artiklu l-premessi Aħna rridu nkunu ċerti illi jkun hemm mekkaniżmu eh, tal-menti għall-utenti aħarin. Dawn għandhom ikollhom ehm, l-opportunità li jagħmlu salba jekk il-kontenut tagħhom jitnaħaq mill fernituri għalkemm ma jkunx hemm ksur tal-drittijiet tal-awtur naħseb il-punti tiegħi huma simili ħafna għal dok li għal sur semma s-sur Boni u aħer ħerqanza biex ikun hemm diskussjoni tajba u anki jkunu riżultati tajbin. Grazzi. Now the next. Si? Onorevoli Grazie, Grazzi, grazzi kollega tana Mikael Vano li bħal dejjem ħadem sfif fuq din l-opinjoni. Nistenna bil-ħarqa bħal dejjem e nkomplu kooperazzjoni miegħu. Naħseb huwa essenzjali li l l-opinjoni fisem il-Kumitat tagħna jiġi limitat artiklu 13 u l-premessi rispettivi Nixtieq ngħid li ningrazzja r-rapporter talli għażlu dan il-ambitu tant dejjaq. Jiena nista' ngħid mal malajr il-pożizzjoni tiegħi fuq dija li id dritt tal-awtur irid jinżamm fid-dinja diġitali. Hekk kif innu fid-dinja analog. Iżda id-drittijiet fundamentali libertajiet ċivili wkoll iridu jinżammew fid-dinja digitali bħal fid-dinja tal-analog. Jiġifieri dawn jimxu mod parallel. X'inhi r-realtà fid-dinja analoga tkun ukoll ir-realtà fid-dinja digitali. U minħabba fekk ħaġa problematika li ndaħlu obbligu għal scanning ex ante ta' materjali diġà tkun intefa'. Hemm deċizjoni mill-qorti kif semmew diġà l-kollegi fuq drittijiet fundamentali. Iżda x'issa rridu niddefinixxu l-limiti u l responsabilità ta' pjattaformi li hemm dan it-tip ta' protezzjoni. Nkjeda dan kollu, mill-lat ta' drittijiet fundamentali mod partikolari libertà ta' espressjoni tal-utenti ta' pjattaforma l-opinjoni miex joffri stess fid-direzzjoni tajba lija meta qed proponu miżuri tajbin għal elementi u mekanizmi ta' u Meta dan il-kontenut nizzel bizbal. Dak li aħna rridu niksbu fl-aħħar mill-aħħar huwa bilanċ tajjeb ta' dawn id-drittijiet u li naċċertaw li l-pjattaformi huma disponibbli u li jkunu affidabbli u li jkunu responsabbli u li ċellos ta' meċu din id-responsabilità ixtieq kjarifika. Fuq dak li huwa mm, semmi mill-service providers fuq il-kontenut illegali u ngħidu li dan jitid jis mod mod legali għaliex jekk ukollx legali għandhom il-dmir li neħu dak li mhuwiex legali biex eh, kollu status ta' safe harbor. Għalhekk irridu naraw li l-bilanċ il-proporzjonalità u l fondamentali, naraw li nżommu għom minnajr ma noħolqu iktar problemi għal SMEs. Għaldaqstant naħseb illi nistaw naqblu bħala grupp għal pożizzjoni illi ħad il-rapporter fuq dawn il-kirki. Grazzi. Grazie kanijiet ixtieq titkellem. Għonet, grazzi li rapporter. Għal-kooperazzjoni tajba. Nasib jisser si għafna progress għonek. Il-punt pero ma naqblux. Dak kien jitqal issa hawnhekk u naqbel bisi mal-kummenti li jisna għalhom ix-shadows tal-SND, tal-grupp tal-SND. grupp tal snd il-copyright eh, jaffetwa il-libertajiet u jekk artikli 13 eh, ħajjina ma nafux għatax kien ħafna protesti sissa u kienu raġun li Nistax ikun hemm ċensura tal-kontenut ex ante, dan huwa l-punt ta' dawn il-filters. Għaliex dawn jimponu dan it-tip ta' ċensura u tagħmel ħajja diffiċli f'emenda 55 l-opinjoni liber fuq il-medja audiovisiva, servizzi audiovisivi. Jitkellem mod ċar illi kontrolli ex ante bħala miżuri m'għandhomx jeżistu. U l-istess jgħod għad deċiżjoni kolt, kalt li ttieħdet fil-25 ta' April 2017 deċiżjoni tal kumitat Kart. Kien pożizzjoni simili. Proibizzjoni fuq il-filtraġġ tal-uploads. Ma nafx issa jekk din l-emenda hekk kif ġie propost minn rapporter jekk fil-fatt dan imexxin għal qudiem. Nasab jekk ma nsibux lingwaġġ tajjeb. Mela ġin naħu l-emenda 13 U jekk le, għajkun problema bil-żamma tal-libertajiet bażiċi tal-opinjoni, tal-diskors. Unħoss illi artiklu 13, hekk kif propost, joħloq difikultajiet kbar, jew problematika. Irridu nħarsu fil-fond tal-artiklu 13 ikun id-dibattitu tajjeb fuq mhux biss mhux fuq il-varjanti mini jew possibiltajiet oħrajn, imma fuq il-mezz u aktar xira. Ma tax nħluha kif inhi dik dik hija ċerta. U nixtieq li aħna jkollna deċiżjoni dibattitu fil-fond. Grazzi Cornelia, mela kummissjoni tixtieq xie kjoġbok. Grazzi. Grazzi li subbani għal-rapport tijaw. Fil-qosora xina naf li mandi xafna ħin. Naħseb però importanti li mill tal-Kommissjoni nispiegaw ke xinu l-għan xinu kontenut ta' din il-proposta. Għalix naħseb tkun utli illi nissu l-punti illi saru. L-ewwel net qed nitkellmu fuq l-lan ġenerali ta' artiklu 13 li huwa li nintroduċu miżuri illi jindirizzaw problemi illi għandhom il minn għandu drittijiet li selfu kontroll fuq il-kontenut meta jkunu intużaw minn ċertu kompaniji ta' karti ta' kreditu u diġa ħagġa li talimna ħafna minna u li importanti il-nżommu għadim għajnejna għalix dak li aħna rridu fl-ħar mill-ħar huwa li naraw illi dan persuni jiġu l-numerati kif suppost u li wieħed ikun jista' jingħata liċenzja meta kontenut tiegħu jintuża online. Il-pjattaformi li qed nitkellmu dwarhom għalhekk ma naqbilx ma dak kien intqal minn meta tkellem mijiet ta' aluf ta' fornituri ta' servizzi. Aħna fil-verità qegħdin nimmiraw eh, limitat ħafna ta' dawn is service providers li huma qed jqasmu ammont kbir ta' kontenut li għandu il-copyright jew protett. Naf li kunċett ta' ammont kbir forsi mhux faċli li wieħed jitratta f'ċertu sens ta' ċertezza legali li sa' fuq fil-proċess legislattiv, iżda nħoss importanti Nċaraw li mill-lat tal-Komissjoni qegħdin nimiraw biss ehm, ehm, kbar gbar dak li huwa l-kontenut li huwa mtella permezz tal-ċertu pjattaformi. U għallura importanti li nqissu dan meta aħna niskemmu fuq proporzjonalità għaliex dak li rridu nimiraw hawnhekk bħala fornitur ta' servizzi huma dak li fil-fatt qed isiru kompetituri ewlenin ta' service providers liċenzjati illi għaddin iqasmu jisa jqasmu dan il-kontenut online Illi huwa sors importanti ferm ta' aċċess għal dan it-tip ta' kontenut. Tieni net, m'hemmx intenzjoni illi nipproduċu il-monitoraġġ bħala obbligu ta' tipi illi fil-fatt huma mm, proibiti mid direttiva illi m'għandniex intenzjoni li jkunu affettwati minn il-proposta. Sta fejn ħossu li li li da mhuwiex obbligu ġenerali. Da minħabba li il-proċess kollu ta' identifikazzjoni tal-kontenut li qegħdin nipproponu huwa mid-dritt ta' dawn l-awturi li jiġu fuqhom dawn il-persuni jġibu magħhom il-content identifiers U għabbażi ta' dan il-miżuri li wieħed jista' jirrikonoxxi l kontenut jiġi applikat naħseb l dal-aspett illi fatt li s-sistema kollha hija bbażata fuq l-ewwel ċaqlita minn dak il-persuni li jġibu identifikaturi għas service provider, hija importanti li nżommu għaddi majnejna għaliex mhux qed nitolbu li l-platforms ikomplu jagħmlu eh, scanning ta' kontenut biex ifittxu ksur għal dan il-copyright dritt tal-awtur ma' dinja azzjoni illi qed titkellmu fuq identifikaturi tal-kontenuti qed inni ħaġa li ħassu li importanti li nżommu qudiem għajnejna biex nispjegaw fil-fatt illi ma minix ċara fl-abbozzar imma rridna rridna ikun mela din il-proposta. Ħareġ ċar illi artiklu 13 fil-femma tagħna hija indipendenti minn jekk pjattaforma tiġi komunikata li pubbliku jew le u jekk ta' eżenzjoni ta' responsabilta' f'dak li direttiva tal-e-commerce. Artiklu 13 jisu uh, dmir ta' kura li aħna qegħdin introduċu u aħna kif kispegajt spjegajt qabel inħossu li importanti li dan japplika eh, mhux biss meta jkun hemm ftemiet imma anki wkoll f'każijiet meta dawn il-ftemiet mhux hemmhekk għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn u kol huma modi importanti ta' kif dawn il-pjattaformi jintużaw f'dan il-kontenut lill-konsumatur. Għal daqsam biex nagħlaq nista' ngħid illi qed raw affarijiet pożittivi fir-rapport li jissu fuq l aspetta ta' kooperazzjoni jasqu fuq il-rimedju minħat tal-konsumatur imma jekk aħna irridu li jkollna riżultat ambizzjuż tan negozjati fuq dan l-artikolu mela irridu li jkollu jkollna sitwazzjonijiet fejn m'hemmx dejjimiet bejn il-fornituri għas-servizzi. E Nizzetajtna pozizjoni ta'kom, jizmajt ħafna appoċ għal pozizjoni ta' rapporter is Boni. Tirġa titkellem forsi fil-qosor? Iva, grazzi. Naħfil li aħna ħnaqlu fl-imkien. Pala tim. għas aħħarija. Ma naqbilx ma' pożizzjoni li aħna rridu nħassru artiklu 13, rridu nżommu iżda fl-istess ħin minnaħa l-oħra nħassir li din id-differenzazzjoni bejn il-pjattaformi b'tip ta' atta komunikazzjoni, pjattaformi ġifiri attivi u amministraturi huma attivi u tipi oħra ta' pjattaformi huwa importanti ħabbar realtà. U jina neħħejdin il-rikonoxximent tal kontenut bħala teknoloġija għalli li mhux ċara li jew għalġejjini ehm, kif għandha taħdem u xtipet ta' forsi mm, kontrolli jekk għant jistgħu jittieħdu ġifieri. Għasab li dan huwa dak li aħna rridu minna tagħna mm, Nitrattaw eh, hija kruċjali biex issir soluzzjoni u nikkonsideri l-aspetti kollha u suġġerimenti kollha huma tajbin. Anke minn ta' kommissjoni aħna analizzajna fil-fond għal kwistjonijiet u issa naħseb li għandhom il-pożizzjoni kif inhi grazzi. Grazzi Silboni. Issa nagħtu għall aħħar punt tal-aġenda tagħna tal-lum fuq il paġġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għal 2018. Bażi ta' dan l-iskambju huwa ittra mill-istorjexek mill-lider li l-għalde li l-bat li komitat ta' budget fuq prioritajiet. U għalek nishtiq naddi l-sur Morasan mill-budget il-li huwa co-rapporter Umbat is-sur Petej bħala il-rapporter tal-Libe, Sur Morsen. Grazzi, nazzjonali tajjeb il kulħadd l-ewwel net nirringrazzjakom tal-permettujtu li li nisaqa' magħkom għal biex nidiskuti l prijoritajiet politiċi tal-Parlament għall-Baġġett tal-Unjoni għas-sena li ġejja. Aħna adottajna fil-sessjoni ta' marzu rapport illi jiena ressaqt fuq il-linji gwida fuq il-budget tal-Unjoni għas-sena diħla u dan huwa rapport fej aħna għall-ewwel darba ħankunu qegħdin indaħlu l-prioritajiet politiċi illi nħassu għandhom jiġu finanzjati fil-budget tal-Unjoni għas-sena li d u għadha tajnija maġġoranza kbira fil-plenarja. Aħna issa qegħdin fil-stadju fejn konna qed nistu nżur il-komitati parlamentari biex niddiskuti il-prioritajiet imma l-iktar biex nisma' għal eh, tħassib speċifiku u prioritajiet ta' kulħadd dak li tħassu li tiġi forzat fil-baġġet tal-Unjoni tas-sena d-dieħla u provajt li nżur kemm jista' jkun komitati fil-proċedura budġetarja għaliex ħassejt li dialogu u għad essenzjali għas-suċċess fil-konċiljazzjoni. Jina rritin nkun naf minn naħar tagħkom ġobkom iduri żommu kontat mi għal dik li għal l-proċedura budgetarja irrid inkun naf x'tini sitwazzjoni x'inhu sitwazzjoni fuq il-post meta niġu l-Kumitat Libe eh, meta niġu biex nelbu l-kriż ta' rifugġati u l ta' migrazzjoni, is-sitwazzjoni fl-Aġenzija tal-Unjoni għandhom responsabilità fil-ġejxej u ma tant importanti issa l komissjoni se tressa il la bozza l-budget, ġifiri fl-ħar ħajkonna l-ċifri. Sissa jidher li kienet biss il-prioritarijiet politiċi tagħna imbagħad hija ta' importanza li ma bħala politika illi għana nibqgħu f'kontattu li nieħu qbil fuq x'qed tkun il-pożizzjoni tagħna viżavi l-Kunsill u Kummissjoni. Issa xressaqt jien bħala priorità ewlenija għal budget tal-Unjoni tas sena d-dieħla żewġ affarijiet l-ewwel net li tkabbiru x-xogħol u t-tieni il-sigurta u sigurta segur u sigurita um, ta' ċittadini u sikurezza ta' ċittadini għaldik li il-xogħol sigurta u sikurezza. L-ewwel nett jiena rrid illi aħna nifokaw fuq it-kabbir u x-xogħol li nsaħħu l-ekonomija tal-Unjoni f'sens li għana rridu ntejbu l-kompetittività sabiex tkun attrajenti għas-settur privati li investu fija li jkunu tkabbir sostenibbli u xogħol ukoll u għal daqstant aħna ħan nifokaw fuq infrastruttura, innovazzjoni, SMI, e, eh, taw kloqsma fejn fil-fat l-ekonomija Ewropea tkun iktar b'saħħitha ġifieri dak li jiena nixtieq nifokaw fuq u ma' Horizon 2020 Connecting Your Facility. Għax affettati minn FC għax kien hemm ġaffariet ammonti li nqataw hemmhekk. SMEs, Erasmus, għadġabax bisa l-istudenti, imma riċerkaturi illi 65% ta' min iħaddem japprezza esperjenza internazzjonali ta' żaza meta jtuha mix-xogħol u speċjalment l-ewwel xogħol tagħhom. Għaldaqstant li qed jagħmel Erasmus jitejjeb il-kompetittività taż-żgħażagħ tagħna eh, li jaħdmu taħt is-suq Ewropew u s inizjattiva tal-impjegos mm, taż-żgħażagħ għax għandek il-qat li għat wisqoli fost iżazah fl-Ewropa rrid nkomplu li finanzja dawn iżda nest biex naċċetta kull tip ta' osservazzjoni anke fil-dawla dak li qalu orta l-awdituri qatt n nadattawha u ntejbuha jekk aħna nasa dan l-esperjenza kollha. It-tieni priorità s-sikurtà u s-sikurezza tal-ċittadini jiena naħseb illi xejn minn dak li semmejt sissa fuq it-kabbir u x-xogħol jaħdem jekk il-persuni ma jħossuhomx ehm, sikuri. Il-mobilità tax-xogħol ma se taħdem jekk il-nis ma jħossuhomx sekuri, mhux se jqogħdu jiċċaqalqu biex kun għamli ħjar xogħol, kun fejn tkun fl-Unjoni. U jistess istess tot kompanijin jeħtieġu din it-tip ta' sens ta' sekurta qabel ma jinvestu għonek fl-Ewropa. Issa x'inhu ma l-qosma fejn nixtieq ninforsaw hawnhekk l-affarijiet. L-ewwel ta' jiena tassew inħossu l-Aġenziji tal-Unjoni li għandhom responsabilta' fi ġustizzja u affarijiet interni li jinti it-trattat ta' magħhom u bawet mill-aħjar rodda li aħna għandna fejn aħna nistgħu ntejbu s sigurta taċ-ċittadini tagħna mingħajr ma u iktar ħafna iktar kif fu taħt titlu namlu tlieta u għak titlu namlu erba. Il-budget huwa stret. Allura dan kif ħantejbu s-sikurtà ta' ċittadini minn għamlu fuq aktar inħass li jekk insaħħu l-Unjoni, Frontex, Europol, Eurojust li għandhom responsabilità fil-lieċe u għahed mod kif għamlu dan għal doħra li nsan appoġġajja l-azzjoni tal-Kommissjoni fil-qasam ta' Defense Research għaliex inħass illi wis drabi fl-modi aħna faqna l-flus fuq il-rizultati simili u għal-istess simili dan għafna ta' riċerka u jħamħassi li għanna fejn jista' jkun irridu u għata darba fuq livell tal-Unjoni bat naqsmu l-riżultati fost l-Unjoni stat membru hekk kif huwa normali li nagħmlu bejn l-imsieħba hekk kif ħafna stati membri tal-Unjoni u koll huma membri ta' NATO għal-istant Numru tlieta irridu niffokaw fuq il-viċinat immedjatana kemm minna ħatta baksuna kif ukoll minna ħata l-band u dan huwa essenzjali illi illi jimxu l-qoddim u javvanzaw għax l-importanti anki viza vi sekurta tal-Unjoni. għan kol fuq l-Ukrajina, Ġorġa, Repubblika ta' Moldova li firmaw f'temiet ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea u illi bdew Eh, triq Ewropea. Man kif kaf sinar, zjarna eh, ma' Ġordnu Libanu, konna fit Tunizija, nafu ġumma l-sfidi tal-Levant Nafsani u l-Afrika ta' fuq. U nemnu illi jkun iktar effettiv u t-trimri ta' spejjes u għanki politikament iktar sikur biex eh, inappoġġaw dawk il-pajjiżi illi ħadu nuru kbir ta' rifugġati illi wkoll qed jikkontribwixxu biex jilimitaw l-isfida migratorja fl-Ewropa. Dan semmejja opinjoni gwida li aħna tattajna f'Marzu, għamilna enfasi ċari fuq il-fond ta' sikurtà interna u fuq il-fond ta' migrazzjoni għazil ehm, u migrazzjoni interna u għal diskussjoni kollha li kellim il-Komissjoni sissa jidher li e, dawn femmu l-prioritajiet tal-Parlament u mpenjaw ruħhom ukoll ehm, fuq dibattitu ħna kellna fil-plenarja li aħna nrisqu budget u bosta budget għal bażi tal-prioritajiet politiċi tagħna u dawn huma tkabbiru xogħol u s-sikurtà taċ-ċittadini u ħankunu nafu iktar meta għada il-komissarju ser jippreżentaw il-bobozz tal-budget, il-komitat tal-budget, l-ħar element kollegi, ir-revizjoni tal-Multiannual Financial Framework, l-MFF, 2013 aħna ma ntaġibajniex ftit mill-evoluzzjonijiet li aħna rajna sissa u minħabba l prioritat tal-budget fil-2018 u kun inkludi kol is-sikurtà u sikurezza f'sistema prominenti, u għamman ta' kun diffiċli minn dak li konna qegħdin nimbastru fil-2013 għal xipriż ta' rifleċati u l-sfidi minna ħatanna fuq terrorizmu dan il-qasam ma' ntaċipajni għamx fil-qasam 2013 ma taħna deċidejna fuq is-seba' snin ma' MFF u għal daqstant in-revizjoni hija meħtieġa biex jagħta ċertu flessibilta kif tafu kien l-idej din jettan qed jiġi blokkat fil-Kunsill kien kompromess mal-Kunsill ma kienx perfett minna ħatana, ma kien tajjeb bizzejet, kien kompromessa li naqbilna għamilna xogħol minna ħatana, votajna fil-parlament. U minħabba l-elezzjonijiet li għaddejjin fir renjunit Unit, il-Kunsil qiegħed jipposponi il-kwistjoni sissa u jipposponu sa' 9 ta' Ġunju tal-fejn ta' wara lezzjonijiet xi ħaġa li nistgħu forsi naħmu bija ma li kieku m'hemmx tal-MFF. Kun diffiċi ħafna li namlu budget tajja ta' sena d-dieħla. Għax l-għan tal-MFF huwa li nżidu l-ammonti taħt Horizon 2020 Connecting Europe Facility Erasmus. Inizjattiva ta' Zaza tal-inqas fost Zaza. u anke biex nwessaw il-ambitu għal-marġini globali għal-impenni għal dawn miri ta' sekurta li huwa essenzjali biex nimmanipulizzaw iktar risorsi f'heading numru tlieta u għat nejpot 55 biljon euro fin fi għal dak li għandu sam il-European Border and Coast Guard nifsaħħu l-Europol u proposti oħrajn eh, tal-qasam. Allura, Signora Chair, grazzi tal-li eh, permettetni niġi għawnek fostokom Grazzi tal-li ġevejt l-opinjoni tiegħi forma ta' lettera li l-Budget Komitat Budget eh, l-elementi li għanni kif semmejt. Ikolla kienu fitra. U għanki ktar fil-dettal u jgħan appoġġa kifet aġenziji tal-Unjoni b'responsabilta fil ġustizja affarijiet interni du jisaħu u t ta' budget kienu meħtieġa u anke staffing kien meħtieġ Kif tafu kien hemm lan tal-Unjoni illi naqsu l impjegati l-Aġenzija l minħabba l-sfidi ta' dan iż-żmien ekonomiku. Jiena naħseb irridu jkollna approċċ bbażi tal-każijiet individwali minħabba li meta ħna kellna dan il-lan ewlieni li naqsu il-tiq dawn il-livelli ta' impjegati aħna rajna li dawn sfidi ta' sekurtà kienu kbar u aħna rridna nġildu għażidiet fil-livelli tal-impjegati xi ftit mill-aġenziji li jaqgħu taħt responsabilità tiegħek u allura jiena nemmen li eh, tikonna approċċ li huwa bbażi individwali u ta' dak li inti qed diskrivi fit-tra tiegħek se jkollu l-appoġġ tiegħi. Grazzi tal-li eh, tal-li sedidni hawnhekk eh, u qed sar il-ħerqa diskussjoni issa u anki fil- xogħol ġejjin, grazzi. Thanks a lot, and I understood that you very much focused your... Grazie, l-introduzzjoni tijak hija fukata fuq ċerti oqsma <clears throat> li jiġu mill-komitat tagħna. Jien għal stant interessata. Nara, jekk jeżek u se jgħid eh, li dan huwa tajjeb jew hekk għandek eh, ideat oħrajn fil-futur. Grazzi. Presidentu, grazzi anki l-rapporter ta' din introduzzjoni pożittiva. Kif qed tajt inti rapporter tal-budget semma s-sikurezza u s-sikurtà bħala prioritajiet u naturalment aħna li din importanti għax aħna hija kompetenza tagħna żil, migrazzjoni, sikurtà, eccetera. Eh, u anki l-opinjonijiet ta' ċittadini jgħidu illi ċittadini jistennew illi l-Unjoni Ewropea għandha eh, tejjeb l-azzjoni tagħha fuq il-ġdida kontra terrorizmu u l-frontieri. Imma aħna nafu li t-titolazzjoni tlieta tal-MFF u għal-iżar wieħed li huwa 2.7% tal-budget f'2017. U mill-bidu tal-inizju tal-MFF il-finanzjamenti taħt dan it-titolazzjoni kienu straordinarji f'dawn is-snin. Istrumenti ta' flessibilità għandhom jiġu kellhom jiġu mobilizzati biex iżidu n neċessità biex jilqgħu xi neċessitajiet. Aħna l-opinjoni tagħna hija li għandu jkunna li għandna ħafna pressjoni fuq it-titolazzjoni tlieta u il-proċedura tal-2018 għandu inkludi dan. Aħna għandna nagħmlu top-up tal-titolazzjoni tlieta eh, b'żewġ biljuni punt 55 f'dawn is-sentej li ġejjin. U forsi laqas se jkun biżejjed biex ikopri l-avvenimenti kollha li jistgħu jinħolqu. Barra minn hekk oqsma oħrajn tal-budget fil-ġustizzja u l-affarijiet interni anke hemmhekk qed jinbidlu ħafna xenarju, anki l-krizi tal-migrazzjoni u eżempju wieħed biss ta' dawn il-bżonnijiet. Aħna nifmu illi il-review tal-mitterma da maġiċ oh, adottata, aħna nitolbu il rapporter eh, biex iħu nota ta' dan il-fat eh, eh, tal-fat ta' dan, meta jitkellem ma' Sur Ettinger għada fil-komitat tal-budget. Tal u għandu jkun hemm anki finanzjamenti anki ulterjuri li għandhom jiġu inkorporati fil-budget attwali. U dawn għandhom jiġu inklużi anki fil-fazi ta' emendi. Bil-kompetenzi tal-libe u importanti li konna risorsi biex nimplementaw l-agenda tal-Unjoni Ewropea fuq is-sikurtà u anki fuq l-azilu immigrazzjoni. Aħna nitolbu mod speċifiku li l-Aġenziji tal-Unjoni taħt il sikurtà u ċittadinanza għandhom ikollhom biżejjed personal u finanzjamenti. Jiena nħoss li lew Liza, lew Eurojust u anki l-Aġenzija ġdida tal-Azil għandha jkollha biżejjed riżorsi għal kompiti. Dan huwa l-approċċ tiegħi u nittama il-Kumitat tal-Budget jista jgħinna f'din l-implementazzjoni. Grazie. Grazie, Sur Jezek. Għandi shadow wahda bis prezenti għaw Barbara. Grazie. President. Nishtiq nirringrazzja il-rapporter tal-prioritajiet u ta' sikurta illi hija waħda <laughs> waħda mill-prioritajt ta' 2018 u nixtieq anki ngħid illi diġà għadna illi għal grupp IPP il-priorità tagħna hija li jkun hemm biżejjed allokazzjoni tal-programmi ta' sigurtà interna blan li nkunu nistgħu niġġieldu kontra terrorizmu u l-kriminalità transkonfinali u anke għal frontieri esterni li għattini priorità. U għal gwardja tal frontieri Kif ukoll finanzjamenti tal-programmi fuq l-azil u l-kriżi tal-migrazzjoni. U anki li EASO issir aġenzija bisħieħ. Nishtiq nitlob li l-rapporter tal-budgets, tal-komitat budget, li inkludi dawn il-prioritajt ulterjuri. Għal 2018. Il-bżon biex nafacċaw l-immigrazzjoni olistikament illi kunem integrazzjoni tal-persuni li jitolbu l-protezzjoni fl-Unjoni Ewropea rridu nizguraw li programmi esterni kunu finanzjati suffiċantement biex jappoġġaw l mizuri neċessarji. U t-tini, peress li għet iżżid anki kriminalità, è importanti li konna finanzjamenti għall-infurzar tal-liġi, peress li l-Kommissjoni ħatoħroġ bi proposti fuq dan fis xhur li ġejnu importanti illi ikollna finanzjamenti suffiċenti għal eu liża li se jkollha timplementa il-miżuri ġodda fl-2018. Allura rridu niżgura illi kunem finanzjamenti xirqa għal dawn il-sistemi illi għadhom qed jiġu negozjati. U anki l-Aġenziji tal-Ġustizja u Affarijiet Interni għandhom jirċevu biżejjed finanzjamenti għal ħidmiet li għandhom qudiemhom. Mela, a parti li nżidu l-appoċ għal frontieri għalli u liża l-Eurojust, aħna għanna nżidu anki l-Europol. U nishtiq nirringrazzja il-rapporter ġenerali u anki dak tal-komitat għal ħidma tagħhom eċellenti. Grazzi. Grazzi kollegi Għanna zewġ minuti u nofs qabel ma nalqu. Forsi kull ma nxtaqt namel u għal nżid punt zaħir meta nitkellmu fuq is-sikurta irridu niżguraw aħna illi meta nqisu li xi mill-kriminalità u anki l-attakki huma imwetqa me ċittadini tagħna stess li ġew radikalizzati irridu naħdmu anki fil- Eh, prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, mux bist fil-prevenzjoni. Urrit ikolna il-possibilità eh, mux bist biex namlu il-follow-up imma biex namlu anki il-prevenzjoni. Din hija parti anki u għanda tkun inkluza eh, inkluża fl-agenda tas sikurta' Mela, allura jina ma nara illi għaw ħadd iktar illi jixtieq jitkellem, nirringrazzja li żewġ rapporteurs li ġew u tawna l-opportunità skambju ta' opinjonijiet qasir u nixtieq infakar kulħadd li preżentazzjoni tal-opinjoni tal libe tal-abbozz tal-budget se jkun fi 11 ta' Lulju u l-adozzjoni tal-opinjoni legali fl-aħħar ta' wessu, 23 ta' wessu. Jekk għandkom xizidu għamlu hissa u grazzi tal-prezenza ta'kom, eċ xemx madix għawija u nittama li kolkom